Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments. Mela kollegi. Membri tal-Parlament eh, Ewropew, Parlamenti Nazionali, partecipanti da dan il-workshop, jiena verament kontenta nal-għakom għal din it-tielet sessjoni tal-laqalena eh, l-lum nitkellmu dwar l-faċilitaw il-ħajja ta' ċittadini Ewropej, għallek huwa l-onur tiegħi una onur kbira għalija l-introduċa nintroduċi dibattitu verament sensittiv huwa l-ħarsin tal-drittijiet tal-tfal u tal-ġenituri u eh, l-Ewropej li jispostaw minna ħal-oħra biex jaħdmu biex jistabilixxu negozju u ġeneralment jitransferu għal stati membri xorta jkun baqalhom konnessjoniet ma' pajjiżhom. Ma qed naraw ukoll eh, żwiġijiet bej nazzjonalità u oħra fej qed iwassal għal żieda fi separazzjonijiet u divorzi. Ma danna situazzjoni fej membri tal-familja forsi jkunu ta' nazzjonalità differenti u għalhekk allura e, u kapaċi jgħixu f'pajjiż differenti wkoll. Allora jista' jwassal għal ċerta diffikultajiet ta' natura legali, kura ta' tfal, dritti ta' ċess, ta' zjarat, u r-riżultat jista' jkun anki l-ħtif e, ta' tifel u tifla minn wieħed mill-ġeneraturi aħna nistgħu naraw problemi fej eh, it-tfal isofru kon per konsegwenza qed naraw ċerta progress eh, dak li għandu xaqsam ħtif ta' tfal aħna ġaddottajna ċerta regoli u ċerta strategija għanna il-karta ta' drittijiet fundamentali li huwa vinkulanti f'dak li xaqsam id-drittijiet ta' tfal eh, fl-artiklu 24 tagħha naraw li tifel u tifla għandhom id-dritt ta' relazzjonijiet personali u kuntatt ma' kull wieħed mill ġenituri tagħha. Dan il-prinċipju eh, bażiku japplika wkoll għall-istrumenti eh, legali tagħna. L-arfin u implementazzjoni ta' regoli f'każijiet ta' ġenituri biex it-tfal ikunu jistgħu jżommu kuntatt mal-ġenerali tagħhom u jfisser ukoll eh, għarfin automatiku eh, u nsaħħu l-drittijiet ta' żjar ta' żjariet eh, fl-Istati Membru. Bżonn ukoll it-tfal jkunu jistgħu f'pożizzjoni jkunu jkunu f'pożizzjoni li għatu l-opinjoni tagħhom ukoll f'proċess legali. U għandna regolament dwar il-ħtif ta' tfal il ftejim tal-25 Ottubru tal-1980 dwar l-aspetti ta' -tal drittijiet ta' ċivili, il-ħarsin tal drittijiet ta' tfal eh, u għed mill eh, l-idea ġizet importanti għal-parlament u għanna l smen dwar eh, il- viċe president tal Roberta Angelili li hija responsabbli għal daw il-każijiet ta' ħtif ta' tfal lan tagħha u li tasal għal ftehim volontarju bej il-ġenituri bej iż-żewġ partijiet li wieħed għandu jisħaq ukoll eh, l-interessi tat-tfal. U fl-2008 eh, f'riżoluzzjoni l parlament offrit eh, proposti konkreti biex tiġġielet kontra l-attiv ta' tfal. Din hija ħaġa li kienet bbażata fuq proposta mm, minn u dikjarazzjoni minn naħa tal-Komissjoni fuq drittijiet tal-bniedem ta' tfal konkretament. Recentement il-Komitat ta' Petizzjoni indirċeva diversi talbiet fuq dan is-suġġett u għalhekk huma eh, eh, għamlu studju talbu li jsir studju fl-interess eh, tal-tfal u l-ħarsin tagħhom. Qed naraw iżiet u iżet każijiet ta' tħtif ta' tfal u ta' ġenituri li verament mnikta u għax qed javanzaw fis-sistema tal-qrati u l-istudju ħajkun jiffukaw fuq aspetti, ċerta aspetti legali fl-implementazzjoni tar-regolament. Aħna u koll ħan nisimaw xiftit minn daw il-rizultati ta' daw l-istħarriċ illum. Aħna naħseb li naxxin namlu ħafna f'dan il-kamp, imma naħseb li għanna bżon namlu iżjed biex nixguraw l-liġi li teżisti fil-prezent tiġi implementata. U għanna nsottu toqo biex najdu għek għasit li jem u nadattaw situazzjonijiet li nsibu u dimna. Issa dwar il-numru ta' ġenituri li għandhom problemi ta' fenitu, ta' fertilità u kol meta huma jinteressaw ruħum fil-possibilità li kunem adozzjonijiet minn pajjiżi oħra. U huma ħafna drabi jisibu li din li huwa diffiċli li wieħed jaraf id-drittijiet e, għanna l-keżijiet pempju huwa diffiċli li wieħed jirreġistra tfal għall-iskola, l-adozzjoni mux ma tkunx maru Eh, rikonoxxuta f'stat membru ieħor, ma tkunx magħrufa f'stat membru ieħor jinvolvi diffikultajiet addizzjonali. Aħna għal din raġuni rridu niżguraw li hemm sigurtà eh, legali għal daw it-tfal u daw ġenituri tagħhom. Il-Kumitat fuq il-Affarijiet Interna ħarset eh, għamlet studju dwar l-effetti ta' tip taħtif transkonfinali u aħna ħankunu nistennu bil-ħerqa ir-riżultati ta' dan ir-rapport. Issa, hemm il-kwestjoni ukoll ta' dak Sarraget surrogate motherhood u eh, mediċini tal-fertilità rajna li kien hemm diversi trattamenti li issa saru disponibbli għal dawk li għandhom diffikultajiet biex iwellu eh, dawk li eh, għandhom problemi biex mhum biex fertili jistgħu jużaw om persuna oħra bħala om li ġor toħroġ ila għalihom għandha rridu nħarsu lej miżuri oħrajn biex inkunu nistaw inneħħu forsi xi xkiel prattiku xi diffikultajiet li jistgħu jeżistu eh, għall-ċittadini tagħna. Eh, jien nixtieq nilqa' fostna lil membru tal-Parlament Nazzjonali tal-Belġu Sonja Beck nixtieq ukoll narafu ukoll Roberta Anelli li ħatiftaħ id-dibattitu. U fl-aħħar nixtieq nilqa' fostna il-kellima li ħa jikollum l-opportunità jitkellmu bajn ma kieġobkom irrispettaw il-limitu ta' 10 minuti għalli kulħadd fl-aħħar ikollu eh, l-opportunità li konem eh, dibattitu. Talbuni wkoll li aħna eh, talbuna li nosservaw l-limitazzjoni tal-ħin. Issa qed nitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' Brussell 2 biss speċjalment dwar l-infurzar transkonfinali ta' deċiżjonijiet li għandhom xasmu mat-tfal. E Gian Paolo Romano tal institut Svizzeru tal-Liġi Komparativi Komparattiva tal-Ozan ħa jiprezentanna l-istudja fuq ir-responsabilità tal-ġenituri, kustodja ta' tfal u drittijiet ta' zjarat fil-separazzjonijiet transkonfinali. Huwa studju li sar wara talba tal-Parlament Ewropew u l-Istitut Svizzeru. Grazzi, Sur Romano. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, Signora President. L-Istitut Svizzeru ta' Liġi Komparativa eh, ġi mitlub mill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jistħarraċ responsabiltajiet tal-ġenituri u drittijiet ta' aċċess fil-separazzjoni transkonfinali jina qed nirrappreżenta l-istitut, ir-rapport sar eh, f'April eh, aħna nixtiequ Nirringrazzjaw, nirringrazzjawkom għalli eh, organizzajtu din il aħna konna f'kuntatt mill-qrib mal-istituzzjonijiet dan l-eżerċizzju biex naraw lew qabel kollox eh, tajna daqqatan biex naraw x'sar u wkoll nagħmlu rekomendazzjoni dwar x'għandu jsir. Jiena nixtieq naqsam n eh, ninformakom dwar il-kontenut ta' rapport. Il-Brussels 2 biss huwa pass il-qoddim dwar dak dwar simplifikazzjoni tal-kwestjonijiet l-għandhom xaqsmu madan biex jifacilita l-ħajja tal-ċittadini biex wieħed jiddetermina l-ġurisdizzjoni il-post ta' residenza abitwali tal-tifel u tifla u responsabli l april fejn disa eh, orda ġustizja għalli biex l-integrazzjoni ta' tifl jew tifla fil-kontest familjari dan għandu il-deċiżjoni din hija l-ispirtu tagħha u l-prost ta' residenza abitwali jinkludi mekkanizmu biex wieħed ikun hemm eh, trasferiment ta' kompetenzi fil rezzjonijiet nazzjonali fil-Franza u Ġermanja kien hemm ħafna talbiet ta' tip ta' trasferimenti ta' eh, eh, minn parti oħra, ma mhux dejjem dan tiġi eh, mill-qoa. Il-ġurisdizzjoni nazzjonali u l-utilità ta' dispensazzjoni fil-kwestjoni ta' divorzju li maġistrati jieħdu deċiżjoni f'taħnu xaqsam tfal Katavizza, sentenza ta' Katavizza eh, 2008 f'orti Pollakka titkellem dwar l-utilità ta' dispensazzjoni eh, u raġunijiet għal eh, li ma tiġix taċċettata Il-proċedura eksekwatru huwa simplifikat bbażatu fuq regolazzjoni regolament 44 hemm regolament ukoll li il miżuri biex wieħed jiġġieled kontra l-ħtif mill-leġiżlazzjoni tal-1980 u ma ikun hemm deċiżjonijiet ta' dan state kast eh, fej jiġi maħtuf u deċiżjoni mill feta residenza li jkun hemm repatriazzjoni dan huwa eh, rekwiżit għas ċertifikazzjoni eh, li sakemm ikun hemm teddida sabbli. Din hija ħaġa li qed tiġi implementata b'forma b'attenzjoni kbira fil-qorti ta' appell dawn eh, jitkellmu dwar eh, drittijiet aċċess, ċertifikazzjoni, forzar Ewropew, dawn tista' tkun importanti wkoll ma f'dak li xaqsam il-ġurisprudenza nazzjonali u ta' orti ġasti tal-ftit snin li Brussels tu biss eh, ġiet applikata, nistgħu ngħidu li kien hemm użu pożittiv tiegħu ta' ċerta diffikultajiet f'ċerta stati membri mal qorti ta' ġustizzja kienet kapaċi eh, b'xi mod jew oħor issolvi daw id-diffikultajiet u naħseb li hemm potenzjal kbir għal ġejjin, ma dan kollu il-ħarsin ta' dritti tal-ġenituri ħaġa li tista' tittejjeb f'ċerta aspetti minn jinħantikom eh, erba' suġġerimenti eh, għarfien jien dak l-għandu xaqsam il-kustodja li wieħed jirrifjuta jagħti rekonoxximent l-artiklu 23 tar-regolament jinkluzi diversi raġunijiet. Jekk inti tħares lej dawn u tħares lej il-ġurisprudenza nazzjonali allora tista' tara li il-każ il-każiet li ma jkun hemmx għarfien l Lubelain Schleswig Holstein, dik sentenza fe marfiċ, sentenza taljana me l tribunal li minorenni ta' Milan li ħassit li ma kux mux neċessarju li wieħed jisma' lit-tifel u tifla. Allora li wieħed ma ma jagħtix rikonoxximent jista' jwassal konflitt l stat ma jarafx deċizjoni jista' jwassal għal bżonn li wieħed joħroġ deċizjoni ġdida li tista' tkun differenti mid deċizjoni l-qadima. U din ma tenx il-liġi tal-konflitti fl-akran nixjaqsam ta' kif din unbat tiġi solvuta allura il-sentenzi tal-Orġi tal-Ġustizja jirriflettu dan f'ħafna każijiet li wieħed joħlo eh, arja ta' libertà eh, ġustizja jekk tħarsu lejn il-każijiet eh, Ġermaniżi fejn il-tifel jew tifla xjaf x'parti għandu meta jiddeċidi jekk jżommux il-ġenitur Ġermaniż jew il-Franċi hemm il-kwestjoni tal tal-saħħa tat tifel ukoll. Issa dwar il-ġustizzja tal-komunità eh, mhux qed tirrispetta eh, eh, drittijiet u għandu jkun hemm deċiżjoni waħda, deċiżjoni waħda biss u mhux ikollok ħafna deċiżjonijiet li huma jmorru kollha wieħed kontra l-oħra. Ir-regolament jagħmel ħafna, ma fl-istess ma tagħmelx mhux biżejjed. Ta' eh, ċertu punt nistgħu ngħidu għax kif qalet il-Kummissarju Reding dal-għodu jekk l-arfin il-mekanizmu ta' arfin jiġi estis għal deċiżjonijiet kollha li għandhom xaqsmu ma' responsabilità tal-ġenituri Allora, f'dak il-kas, kwalunkwe deċiżjoni ċertifikata li tagħti drittijiet ta' ċess eh, hija gvernata mill orti Aħna l nħorsu lej mekkaniżmu li jekk tħares lej deċiżjonijiet hemm ħafna hemm biċċi differenti għal kustodja u l-drittijiet ta' ċess waqt li s-situazzjoni, il-test prezenti ta' Russell Snejn biss eh, ta' referenza għal dispozizjoni unifikati hija waħda dispozizjoni eh, differenzjata għax tagħmel żewġ punti forma differenti. Dak li wieħed jista' jagħmel huwa ma jkun hemm konflitti bħal dawn, situazzjoni ta' konflitt bħal dawn, allura jmandu imorru jappellaw lill-Kamra eh, Speċjali fil-Qorta tal-Ġustizzja u l-artiklu 618 eh, tal-Kodiċi ċivili fi Franza, jena xtiqt namel u koll referenza għal kooperazzjoni bej ehm, il-mħalfin hemm ċerta diffikultajiet transkonfinali għawek eh, jekk ikollok ġenituri li joqogħdu f'pajjiżi differenti u l-tifel li tifl għandhom kuntatt ma' żewġ pajjiżi allura t tiddeċiedi li ma ġurisdizzjoni ħat applika u ehm, mħallef eh, pajis wieħed jista' jieħu deċiżjoni, mhux l-imħalfin kollha fl-istati membri huma kapaċi li adottaw approċċ multilaterali f'dan is-suġġett eh, jekk tippermettuli, għax inevitablement ħajkunu eh, inklinati għal naħa oħra. Jekk ikollok każ bej l-Italja u l-Ġermanja, l-każ Kolombo pereżempju, eh, li kiteb ħafna fuqhom, l-imħallef Ġermaniż tkellem dwar l-interess ta' tal-tifel tifla imma mill-perspettiva ġermaniża mill-perspettiva ġermaniza, eh, eh, ġifiri eh, mill-villat tal-istat fej ġustizja t-sir imma jek tħares Eh, lej il-mħallef tal-posta residenza bitwali tal-ġenitru li jħor, dak il-mħallef għandu jkollu għal mem id-dritt li jgħamil kommenti, għal-meġi mitlub jgħamil jgħati opinjoni di għadu għal-interessi tal-fempju fil-kas tal-mħallef tal-jan li kien il-pajis ta' residenza bitwali jista jgħajt li il-mħallef ġermanis għandu jħu nota ta' dawn id-dimensjonijiet eh, fil-kas il-mħallef ġermaniż għalli kienet kwestjoni ġermaniża ma madan kollu kella bżon minn kontribut mill lat Italjan ukoll. Jiena ħaġa nasab li ħaġa rridu nistudjaw żed derreqqa biex naraw x'potenzjal għal potenzjal Ewropew li ma naħsibx li għadna għadna ma sfruttajniex biżejjed. Dak li regolament inkludi ġa fid-dispożizzjoni tagħha għal l-possibilità li jkun hemm dialogu ġudizzjarju jkun hemm mekkaniżmu l-artiklu 15 li prisapponi li jkun hemm verament skambju ta' opinjonijiet bejn l-imħalfin. Il-liġi applikabbli hija ħaġa li ġi trattata fil-kontest tad divorzju Eh, saċurtu punt. Imma eh, meta xi situazzjoni dwar dak li tkellmu eh, l-responsabilità tal-ġenituri hawnhekk ħafna differenzi hawnhekk ukoll. Jekk koppja li mhix miż-żewġa jisseparaw pereżempju, hemm differenza kbira fil-liġi Ġermaniża u Franċiża. Fil-każ Ġermaniż l tiġi kollha kustodja imma dwar dak sam liġi applikabli għal responsabilità ġeneraturi tal-1996 jgħid li japplika l-liġi ta' dik il pajjiż l idea dawn l aħħar 15 sena huwa li l-ġenituri jiddeċidu l-liġi applikabli din hija ħaġa utli, ma dan kollu dan kapaċi jkollha bżonn qafas iżjed eh, ehm, eżatt eh, biex eh, jżommu f'moħħom l-interess ta' tifet. Fil-każ franko ġermanis u ma jumbat ikunu eh, liberi biex jiddeċidaw jekk iridux lill-liġi jew Franċiża. Sinjuri, naħseb li dan huwa dak li qed naraw issa qudiemna li minn dan is-sitwazzjoni minn dan eh, ir-rapport tal-Istitut Svizzeru. Grazzi ħafna. Eh, hemm elementi pozittivi eh, f'dak l-istudju alla volja jekk il-Qorti tal-Ġustizja Ewropea eh, ma segwiċ, u veru ċitajt l-kas tal ġermaniż li u veru li l-ommijiet normalment jiġu trattati aħjar fil-rati tagħna. Issa għandna l-punt li jmiss nilqa fostna grupp minn Aston li qegħdin hawnhekk f'dan il-workshop tagħna Unbat naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa l-eżerċizzju ta' transkonfinali ta' drittijiet ta' ċess Għan nisimgħu minant Gabriela Tomat Farol, li għeda President tal-Orta Distrettuali ta' Vienna. Grazzi ħafna tal-istadina u l-opportunità li nitkellem lil din dan il-pubbliku eh, dan il-pubbliku li ħafna minnhom eh, jitkellmu bil-Ġermanis. Jien nixtieq eh, nifoka llum nifoka fuq l-ornijiet ta' ċess u kif il-rati jitrattaw da u jgħatu u kif jgħatu garanzija ta' drittijiet tal-aċċess. L-aċċess hija ħaġa sensittiva ħafna kif insibu fl-artiklu 8 eh, ta' dritti ta' bniedem, dritt li kunem kuntat bej ġenituri u tfal. Diffiċ li li wieħed jinforza dan id-dritt anke fl-istati membri u tussir iżid komplikata meta jkun hemm każijiet transkonfinali fejn jkun hemm mm, iżid minn pajjiż wieħed involuti ġifieri. L-għan u lini tal ftejim multilaterali u jkunem arfin u rekonoxximent u li jkun hemm eh, implementazzjoni tal-deċiżjonijiet eh, domestiċi. Imma l-Unjoni Ewropea tħares leja mill-lat ta' mm, leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea a kost forsi tal-ftehim multilaterali. l L-an ta' dan il-leġislazzjoni ta' din il-leġislazzjoni eh, l lin mill-arfin huwa li toħloq istituzzjonijiet internazzjonali u mekkanizmi internazzjonali li jippermettu li kunem medjazzjoni u għajnuna pratika fil-kazijiet transkonfinali. Waqt li l-problema għawlenija, bħed-bħedin biex jeżerċita drittijiet taċċess bej ġenituri tfal meta naħa tisposta l-pajis ieħor. L-ewwel qabel kollox nixtieq niċċita xiftit mill-istrumenti li ġiġa jeżistu f'dan il-każ Ġa tkellimna eh, Brustel 2A l-lum. L-arfin ta' responsabilità tal-ġenituri li hija inkluża fil-Brussell eh, 2A tkopri drittijiet għal aċċess u xi ftit mill-arranġamenti li jistgħu joħorġu minn dan. Għanna għanna u koll il-konvenzjoni tal-kustodja, eh, konvenzjoni tal-kustodja Ewropea, hemm ukoll eh, dwar konvenzjoni ta' rajja dwar ħtif eh, ta' tfal minn minn eh, ġenituri. Waħda mill-kwestjonijiet ewlenajn ewlenin meta wieħed iħares lej każijiet transkonfinali li toħ ndaqgħu magħha kontinwament huwa li wieħed jistabilixi kompetenza fuq ġurisdizzjoni li ma' orti għandha ġurisdizzjoni hija u hija ħaġa essenzjali li jekk wieħed ħajinforza dritt legali li Brussell 2A tieħu l-residenza abitwali ta' tifel jew tifla bħala il-post. Bħala l-punt ta' referenza, l-post ta' referenza. U jekk it-tifel jew tifla jittieħed stat membru ieħor legalment allura l kompetenza tibqa' għal tlet xhur oħra fl-istat membru oriġinali. L-idea hija li qorti li ġa tkun trattat din il-kwistjoni tkompli titratta. Għana jfisser ukoll li l-omni jul l-missir li għandhom eh, drittijiet eh, ta' zjar ta' ċess ikollhom l-opportunità li adattaw ruħhom ma' situazzjoni ġdida. Tafu li li eh, ħtif jew zamma legali eh, eh, twassal li l-orti oriġinali tżomm il-kompetenza għal sena oħra. Ija dwar dwar dwar il-ħolqien ta', ta ordni tal-qorti li huwa eh, tista' tiġi nfurzata fl-istat membru ieħor. Fil-Brussell 2A l-ordni ta' ċess Ewropew ġi maħluq. Dan l-ordni ta' ċess Tati garanzija ta' ċerta drittijiet fis-sens li jekk l-ordni taqbel mal-artiklu 41 tista' tiġi infurzata automatikament minar ordnijiet oħra ta' infurzar u minar opportunitajiet li wieħed e, imur kontra jew jisfida l-arfin tagħha. Il-qrati mhux dejjem kuntenti b'dan evidentement il-tneħħija tal-ordni ta' infurzar ifisser li ma jistajx ikun hemm e, appell kontra l-infurzar u hemm l-element ukoll ta' or publik jew politika pubblika. Il-proċedura ta' nforzar hija fil-kompetenza tal-istat membru li qed jinforza. Hawnhekk biss li eh, l-ord publik jista' jiġi eh, mdaħħal b'forma limitata jekk pereżempju l-inforzar imur kontra drittijiet fundamentali li huma garantiti fl-dak l-istat membru. Problema oħra għandha xtaqsam ma dwar, dwar eh, ma, ma kif dan l-infurzar jiġi jisir. F'ċerta stati membri, per eżempju l awstrija mem lebda dispożizzjoni biex ikun tneħħija obbligatorja ta' tifel jew tifla jekk l-aċċess mm, jiġi mneħħi. Dan huma affarijiet li wieħed irid jirrifletti u jaħdem għażjed fuqhom aħna ħaristna fix-xogħol tagħna lej diversi eżempji jekk ikollok aċċess għal tifel jew tifla għal ġenitur liħor wara ħtif jew inkella aċċess ta' tifel u tifla għal l-ġeneratur eh, li kien ħatafhom wara li jkunu ntbatu lura l-ġeneratur oriġinali. Kif inti mbagħad iżżomm eh, il-kuntatt eh, hemm ħafna eżempji hemm ħafna daw tip ta' eżempji għandhom problemi, ċerta problemi assoċjati magħhom. Id-drittijiet ta' ċess irridu jiġu eh, mbidla skont is-sitwazzjoni l-ġdida, ma wieħed jipprova jevita biex ma jkun hemmx eh, ksur eh, kompleta ta' wieħda mill-ġenituri. Waħda jew wieħed mill-ġenituri. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-spejjeż eh, assoċjati mal-safar u appoġġ finanzjarju għal ġenituri. Aħna għandna bżonn inħarsu lejn metodi alternattivi, medjazzjoni per eżempju medjazzjoni internazzjonali biex wieħed ikun jista' uh, jirranġa l-affarijiet biex jaffaċilita il-kuntatti u jevita forsi li kunem eh, ma jkunemx eh, kuntatt. U nevitaw ukoll nuqqas għasta forsi ftehim. U l-aħħar eh, ħaġa hija l-kwistjoni ta' tħtif ta' tfal. Tfal kapaċi jkunu mħazbin dwar possibilità ta' ħtif ieħor. U tista' jkun barriera serja biex wieħed jippermetti aċċess ulterjuri. Għanna bżonn li nistabilixxu miżuri per eżempju ta' tip ta' uh, zjarat akkumpanjati jew aċċess akkumpanjat huwa eh, statu eh, membru oriġinali li huwa responsabbli. Fl-istess ħin, l-istat membru fejn it-tifel jew t-tifla issa qed jgħix ikollu kompetenza għal kwistjonijiet jew miżuri temporani jew immedjati. Ħantikom eżempju. Eżempju bil kas Pofs per il-pago l austria kontra l-Italja. Kenna eh, sentenza tal icj tal-ewel tal-Ulju tal-2010 il-ġenituri ta' eh, tifel u tifla tarba snin ma mux mizzew hemm għandhom kustodja eh, konġunta. Eh, eh, separaw ma l missir jibza l-om ħadd titlaq lejn l austria l orti japplika l orti u l orti ma tippermettix imma l-om xorta tiħu t-tifel jo tifla l austria U l-tifel jew tifla ma jarawx l-xux, u tifla ma jarawx l missirom għadra aħna xistaw namlu biex nevitaw da tibta li toħroġ li tibta situazzjoni. Għawek, aħna għanna kena sentenza minn orti italjana li jippermetti l-access, jekk aħna on ikonna access, eh, ordni ta' access Ewropea li jati l-missir access ma sfortunatament l-lom eh, din ma tatix kasa Allora dak il-każ kif ninfurzaw l-ordni ta' ċess Ewropew għandek wieħ wieħed mill-ġenitur li jgħix f'pajjiż ieħor. Allora dana kif ħajkun hemm garanzija li jkun hemm li jkollhom aċċess, li jkollu aċċess u li gawdi minn da dritt. Għandna bżonn li konna eh, medjazzjoni internazzjonali iżjed eh, ta' malaj biex tevita id-dannu li nuqqas ta' kuntat jista' jwassal li jkun hemm. L-inforzar, miżuri ta' inforzar internazzjonali huma diffiċli wieħed japplikom meta eh, dawna jkunu qed jiġru f'pajis għal ieħor. Orti Awstrijaka maċċettax li t-tifel jinbatlu jew t-tifla jinbatlu orti Italjana talbet li jkunu li jiġi mreġġa lura l-Italja. Fl-Italja l-affarija eh, solvuta ma fil-ġejjini eh, ħajkun hemm eh, diffikultajiet għallhom biex tara t-tifel u tifla. Jekk t-tifel u tifla tiġi mabaw tal-ura l-Italja. L-aċċess ta' da wieħed mill-ġenituri għal tifel u tifla f'pajjiż ieħor qatt huwa ħaġa faċli u probablement qatt ma tiġri f'każ bħal dan. Aċċess għal żewġ ġenituri għal din ir-raġuni meta jew jgħixu f'żewġ fi pajjiżi differenti jwassal e, għal ħafna żed problema mill-sempliċi infurzar ta' aċċess e, għat-tfal f'każijiet ta' separazzjoni f'każijiet domestiċi jew nazzjonali. Infurzar ta' drittijiet tal-aċċess hija priorità u jiena naħseb li intu rejt li fil-kommenti inizjali li it-tfal għandhom dritt li jkollhom aċċess għazzew żewġ Jena Jiena naħseb li għandna nistabilixxu l-Organizzazzjoni ta' Medjazzjoni Internazzjonali xirqa li tkun tista' tgħin bil spes ta' trasport u t-permet li jkun hemm aċċess supervizat. Grazie. Grazzi ħafna soġġett diffiċli u eh, xi kultant ikun diffiċli tittintrattaħ fi prattika Mhux dejjem ħaġa li tista' tinforza. Xaġa kontradittorja, ma dana kollu issa nistgħu ngħaddu aktiv ta' tfal Brussel nejbis u l-konvenzjoni ta' Dehej għanna żewġ kellima. Is-Sinjura Hirsch mill-uffiċċju legali tal-konferenza ta' diħegu esperta fil-liġi internazzjonali privata. Nitkellem illum fissem il-Viċi Segretar Ġenerali Sur Duncan illi ma setax jattenda l-lum id-dispeċiħni ma setax ikun hawnhekk. U għan nitkellem fismu. Għan nitkellem fuq il-ħtif ta' tfal u l-konvenzjoni ta' Deheg u rabta mal- konvenzjoni Brussel tnejbis. Il-konvenzjoni ta' The Hague illum għanda 82 eh, pajis fija u għalissa għada l-istrument ewlini li jizgura illi tfal eh, maħtufa jirġaw mor lura f'darhom fost l-istati membri. Għalkemm il-ħidma ta' din il-konferenza ġiet minn Brussel Nejbis. L-effett tal-Konvenzjoni Brussel Nejbis li tirrifletti li ta' integrazzjoni possibbli fuq livell reġjonali kien li l-ewwel net saħħaħ il-ħidma tal-konvenzjoni billi daħal skadenzi fuq il-proċeduri ta' deħeg ukoll billi isaħħaħ Il-pożizzjoni ta' awtoritajiet tal-pajjiżi minn fejn it-tfal ġew maħtufa. Il-partijiet il-pajizi ma parti mill konvenzjoni qed ikomplu in numru ta' pajizi qed ikomplu iżdiedu u l-aħħar pajjiż li ngħaqad kien il-Marokk. Pajjiż mid-dinja Iżlamika, bil Iżlamika, u eh, l-ewwel pajjiż mill-Reġun eh, Islamiku Mediterranju li ngħaqad. L-ewwel stadju l-preparazzjoni għall-konferenza għal pajjiżi Parussa, Singapur, Ġappun, Korea Tisfel, Kenja u l-Filippini. Waħda mill-ikbar sfidi fil-ġlida kontra problema internazzjonali tal-ħtif ta' tfal u l-insibu modi kif nikoperaw ma' pajjiżi iżlamiċi. Nafu li n-numru ta' ħtifa pajizi pal eġittu l-Libja u Pakistan, jew pajizi tal-Golf huwa din hija realtà li qed izdiet eh, sabiex nżidu l-kooperazzjoni f'dan il-qasam inklużi f'tejmint bilaterali. Zidu l-użu tal-medjazzjoni kif anka ntqal f'ħafna diskors illum u bokol sforzi li pont li sama qabel illi nibnu ktar fiduċa bejn is-sistemi legali konċernati. Hemm eżempi għal bini ta' fiduċa pal proċess proċess ta' multi fejn wassal għal dialogu bejn uffiċjali u mħalfin ovvjament dawn minn pajjiżi li mhumiex pajjiżi mhumiex partit mill-konferenza u oħrajn li huma u l-inizjattiva Euromed il-konferenza The Hague appoġġat. Fuq meta twila ta' żmien tajjeb niżguraw il-kooperazzjoni imtejba la bażi legali b'saħħitha kif provdut mill-Konvenzjoni 1980. Ovvjament huwa importanti nesploraw alternattivi bħall medjazzjoni U fil-fat għan inizjattiva palissa li adottat il-konferenza deħek fil-proċess, fil-multiproċess, u jinkludi wkoll eh, dialogu ma' pajjiżi u miex parti mill-konferenza li hu essenzjali fil-medjazzjoni. Permel li tinnajt li sfortunatament il-medjazzjoni hija iżolata mingħajr għafas legali. Ħaġa li tfisser illi Hemm periklu li f'każ taħtif ta' tfal medjazzjoni il-ġenitur ikun eh, ikun privileġġat u il-ġenitur li jħor jiġi traskurat għal daqstant bżonn saħu medjazzjoni f'dar każijiet. Rridu niżguraw li kunem hemm daw l ftehmiet ikun rispettati fil sistemi legali differenti u fej ma jkunx hemm ftehim għandna nsibu sitwazzjoni soluzzjoni ġudizzjarja. Kif nistgħu nippromuovu żvilupp ulterjuri f'dan il-qasam? L-ewwel nett billi Nkomplu nibnu l-strutturi ta' fiduċa bi sistemi legali permezz ta' proċessi bħal eh, multiproċess u l multinit program u kol sabiex nżidu l-opportunitajiet għal interazzjonijiet bej imħalfin uffiċjali mill-pajjiżi. E konċernati xtaqna mir referenza għal żewġ konferenzi li huma pjanati mill-konferenza ta' Deheg fil-futur qarib, wieħed waħda minnhom fil-Marok, kollaborazzjoni mal-programm European Typex fil-Deċembru 2010, Iħor f'kel Katar f'April 2011, il-konferenza li ħejket kompli fl-sforzi tagħha sabiex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn pajjiżi permezz ta' konferenzi reġjonali. Tieni punt huwa importanti meta nitkellmu dwar il-promozzjoni ta' żvilupp ulterjuri fil-qasam u li għandna nkomplu nisqu fuq il-valuri maqsuma riflessi fil-konvenzjoni għal drittijiet ta' tfal li ġdawn jinsabu fil-bażi ta' dil kooperazzjoni daw il-proċess ta' kooperazzjoni li jibnu fiduċa u rispett. Dal-pajizi jaqblu illi tifel u tiflandu dritt fundamentali li jżom kontat u razzjonijiet ma' żewġ ġenituri. U l-UNCR u kol f'artiklu 11 jama referenza l obluk tal-Istat illi jikolabra sabiex nġildu trasferiment eh, illeċitu ta' tfal. Meta nikkonċentra fuq dal-valuri komuni, nistaw nimxu l-qoddim fil-ġejjini. Il-konvenzjoni ta' The ila fis-seħħa l-aktar ma' 25 sena, di konvenzjoni wkoll għandha sfidi qoddima. U jina xtaqt ngħid nitkellem fuq disa m'daw dawn l-sfidi. L-ewwel sfida, kif nizguraw l-proċeduri ta' konvenzjoni jaħdmu kif suppost din għada sfida u li l-infurzar ikun sensittiv u effettiv. Kif nizguraw, partikolarment f'każijiet ta' violenza domestiku illi l-artiklu 13 l-eċċezzjoni ta' dan l-artiklu jiġu applikati kif suppost u li eh, tiffajja li mur l-ura f'kondizjonijiet eh, siguri kemm għat-tifel u l-ġenituri kif inżommu konsistenza internazzjonali fl-interpretazzjoni ta' prinċipji prinċipali ta' dal-istrument, kif niżguraw il-kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn autoritajt ċentrali. Sabiex il-proċess jimxu kif suppost kif nindirizzaw l-aċċess ta' proċeduri minnaħa fuq iż-żewġ ġenituri dak li jaħta fit tifel u l-ġenitur liħor l-ċess effettiv għal proċeduri fil-pajis fejn sar il-ħtif u l-pajis fejn ħajġi ritornat it-tifel. Is-sit punt kif nħedġu l-arfin l-applikazzjoni ta' strategiji preventivi, inkluż approċ fuq eh, relokazzjoni internazzjonali tal-familja, is-seba' punt kif intejbu kif nżidu l-kooperazzjoni transkonfinali, minna kif nizgulaw li l-imħalfin daw it-nejt menin pajis se jitrattaw kull kas ġifiri taħriċ tal-imħalfin għal daw kazit speċjali dan permezz ta' komunikazzjonijiet u networking l-imħalfin kollom opportunità li jizviluppaw il-fiduċa meħtieġa u kol sabiex li kooperazzjoni effettiva sabiex isolvu każijiet individwali l-aħħar u mhux l-inqas. Forse fil-fatt l-iktar punt importanti kif nibnu kultura ta' negozjati u ftejim fuq kwistjonijiet ta' kuntatt u allokazzjoni l-ġdid u kif nużaw il-medjazzjoni u approċċi simili fej kien hemm ħtif ta' tfal. Dawn kienu uħut mill-isfidi illi eh, huma rilevanti għall konvenzjoni f-1980 anke l-konferenza di Hague fuq f'kontatti ma' imsieħba globali u reġjonali kif nipprova puntu nelbu l-isfidi u xtaqt insemmi ċertu punti bħal żviluppi fuq l-aqwa prassi għanni gwidi għadba ta' konvenzjoni 1980 fuq l-infurzar ta' miżuri ta' prevenzjoni u kuntatti transkonfinali. U palissa qed jisviluppaw ukoll proġett ta' medjazzjoni ħan nitkellem ukoll dwar dan iktar qudiem. Napoġġaw kol skambi ta' informazzjoni, per eżempju permezz ta' databases bħal l-inkadat, database fuq il-ħtif ta' tfal, fej jintwerew deċiżjonijiet nazzjonali f'lingwi differenti, ġbir ta' informazzjoni, informazzjoni statistika fuq il-ħidma tal-konvenzjoni. Miżura ulterjuri l-iżvilupp tal-netwerk ġudizjarju ta' diħej kullum dan il-netwerk ġa jinkludi 50 mħallef. Revizjoni periodika tal-konvenzjoni, komissjoni speċjali, laqata kommissjoni fuq il-konvenzjoni xaġa li seħ regolarment li l-għali misġi f'ġunju 2011. U kwestjoni interessanti u koll ninsabu fi stadju bikri ta' dibattitu sabiex naraw naġġornawx permezz ta' protokoll konvenzjoni 1980. Jider li mandi xiktar ħin għandkom id-dokument d-dimkom. Sempliċement xtaqt ngħid li għandna żewġ inizjattivi il-Guide uh, of Good Practice u l-Multi uh, Project u Il-kwistjoni ta' aktiv ta' tfal hija problema li għadha manna, l-mobilità żdiedet issa. U danni l-tfal u l-żbatija tal-ġenituri għada realtà mm, b'saħħitha ħafna. Hemm bżonn komparazzjoni internazzjonali sabiex niġġieldu dal-fenomenu. Konvenzjoni 1980 se tkompli tinvesti sforzi konferenza diħek ħat kompli investi u tiġbor rapport biex nizguraw li l-konvenzjoni tibqa effettiva. Xin komplu proteġu li tfa. Ja, vielen Dank. Unsere zweite Referentin zu diesem Thema ist Frau Christina Blacklaws. Sie ist recht... Tini kellim fuq dan il suġġett Christina Blacklaws, avokat u eh, membru ta' Soċieta tal-Liġi tal-Ingilterra u Wales. Grazie ħafna, Signora President. Għal nafsan li tajp il-kulħat. Għal kontrarju tal-kompatriot tijaj jena najt li minix Ingliża tipika. Jena Kristina Blacklo, jena solicitor li naħdem f'Wales u fl-Ingilterra u ninsab fil soċieta tal-liġi mmexxi anka il-Policy Board tal-istess soċjetà. Il-Law Society tal-Ingilterra Wales hija rappreżentantiva ta' eluf ta' avukati u fil-fatt għandna uffiċċju hawnhekk fi Brussell. Sabiex niżguraw l-opinjonijiet ta' professjoni legali kun rappreżentanti anka fl-istituzzjonijiet Ewropej u noħol u anka liġi, liġijiet validi u ġustizzja. U nir nirringrazzja l-kollega tiegħi li tmexxi d-Dipartiment tax-xogħol li investit sabiex nippreparaw dan id-dokument. Smajtu minn Juliana Hersh fuq ħtif ta' tfal mill-perspettiva tal-Konvenzjoni ta' The Hague saqna me referenza l-istrument tal-Unjoni Ewropea, il-regolament Brussel 2A. Nati stampa ġenerali ta' dispozzjonijiet prinċipali u nitkellem fuq kif qed nitkellmu fuq reġim ta' diħejgu. qed nħollu l-opportunità sabiex nitkellem fuq il-ġurisdizzjoni tiegħi tal-Ingilterra Wales u ngħid kif aħna nittrattaw każijiet ta' ħtif ta' tfal. Nissuġġerixxi fejn nistgħu ntejbu xogħolna fil-ġejjieni l-ewwel nett. Xirdu nfissru bi ħtif ta' tfal? Zewċ tipi ta' tip ta' tfal. Jew tneħħija legali, jew kella zamma. Dawn it-tnejn jiksru il-ġitti ta' kustodja ta' il-liġi tal-istat membru fejn kien residenti t-tifel jew t-tifla. Qabel it tneħħija jew zamma. Pal-loqsma kollha tal-liġi familjari dawn il każijiet huma urġenti, emozjonali ħafna u koll jolqtu il-privatezza tal-ħajja tal-bnedmin. Għal daqstant il-leġizlazzjoni tistabilix regoli sabiex nizguraw li daw l-każijiet jiġu indirizzati malajr u li l-awtoritajiet, awtoritajiet ċentrali, f'kull pajjiż jikkoperaw malajkem jista' jkun ma' xulxin u jipproteġu drittijiet tat-tifel. Il-regolament Brussel 2A għandu l-mira illi jerġa' eh, jagħti lura lill-ġenitur il-tifel maħtuf li kunem kooperazzjoni bejn autoritajt kompetenti. Il-regolament jistabilixxi timetable riġita ħafna għal konsiderazzjoni ta' każijiet. Nifukaw fuq li naraw li proċeduri jisiru taħt eh, l-aqwa sistema fuq skont il-liġi nazzjonali u kol skont time frame ta' siġġemat. Il-veloċità eh, neċessarja u kol ġiet eh, inkluża fil-ruling, fil-proċedura ta' ruling tal-Qorti ta' Ġustizzja li tisimplifika il-proċeduri dim il-qorti. Dokumenti għaj jitkellem fuq il mill-każijiet dim il-qorti fejn din il-proċedura tużat brabta ma' ħtif ta' tfal. U użat anka b'mod effettiv. Il-regolament ukoll iħaffef u jisimplifika eh, proċeduri ta' nforzar. Il-regolament jgħid li Eh, Kazi tkunu direttament eh, infurzabli fl-istati membri mingħajr ma jkunx hemm reġistrazzjoni ulterjuri jew proċessi ta' rikonoxximent, ekzekwator. Ġara darba dawn ikun akkompanjati minn ċertifikat. Regola ġenerali hi li meta tfajjel jinħataf minn stat membru jittieħed fieħor, il-qorti fejn tal-pajis fejn kien residenti tfajjel qabel iktiv, ġifiri stat membru ta' oriġini, iż-żewġ għandu jżomm ġurisdizzjoni meta qabel mal-pajis liħor. It-tieni stat membru il-pajis qed jitlob ikollu ġurisdizzjoni żewġ ċirkostanzi speċifiċi biss. Fejn il-tfajjel kiseb residenza u fejn fejn kien hemm il-ġitti ta' kustodja jew fejn it-tfajjel kiseb residenza bitwali jew fejn għal sena. Xtaqt ngħid li residenza bitwali huja fattur definittiv. Ma memm l-ebda definizzjoni fir-regolament u dan eh, dejjem jispiċċaq fidejn il-Qorti Nazzjonali. Innovazzjoni fir-regolament Brussel 2A meta nqabluh mal-Konvenzjoni diħej li ipoġġi l-interess tat tifel t tifla fil-qalba tal-proċeduri. Dan jinvolvi l-qorti tisma' minn tifel u l-proċess ta' smigħ mhux stabilit fir-regolament innifsu u se jitħalla l ġurisdizzjonijiet nazzjonali. Kemm tgħin fuq ġurisdizzjoni tiegħi? Taħt l-lat tal-1984 huwa attività kriminali li persuna tibat l-tifel jew tifla barra mir-Renju Unit mingħajr konsens tal-persuna li għandha kustodja tat-tifel. L-Awtorità Ċentrali fl-Ingilterra Wales Lord Chancellor delega dawn il-tmerijiet l-units l icacur Tajjeb naraw li hemm tliet ġurisdizzjonijiet fih dan ir-Renju Unit, Inglandu, l-Ingilterra Wales, l-Iskozja u l-Irlanda ta' fuq il-koll għandhom sistemi legali differenti. U l-konvenzjoni di Hegel għasbu s-seltnej ma jistaw jintużaw bejn iż-tlet ġurisdizzjonijiet. Madonna kol madonna l-kazit jistaw ġo trasferiti u l-Skozja u l-Irlanda ta' fuq għandhom autorità ċentrali tagħhom. Mem lebda <laughs> ma jkunx hemm ħlasijiet għall-użu tal-ajkur. Ix-xiġri meta kas eh, jider qoddim l-arti tal-pajis fejn eh, jinħataf tifel, il-ġenituri għamlu applikazzjoni sabiex it-tifel jiġi lura f'pajjiżhom. L-autorità ċentrali tressa l-applikazzjoni l-ajkaku u jew il-ġenitur jagħmel kuntat dirett. Jekk il-każ huwa validu, ikun hemm avukat speċjali ilwa familjari ta' ma' kazit palta, dawn sabiex jitratta l-kas. Kull kas jiġi trattat f'Londra mill-Qorti Suprema u uffiċjali li jizguraw li kazijiet jinstemaw ma' lajkem jista' jkun. Aġġornamenti għandhom skadenza ta' 21 jum għal daqstant il-qorti iżżomm kontroll fuq il-progress tal-kas. Jekk is-sitwazzjoni tkun mill-maqlub, u uh, tifel inħataf barra mill-Unit, il-kas jiġi referiti l-Ajkoku u huma jassistu lil min applika u l avukati billi jimlew l-applikazzjonijiet u jappoġġawhom sabiex it-tifel jiġi lura. L-dokumenti jinsbatu flimkien ma' traduzzjonijiet jekk hemm bżonn lill-Awtorità Ċentrali tal-pajjiż fejn qed jinżamm it-tifel. Għakoko jimmonitorja l-progress tal-kas, ikun hemm punta kontat bejn iż-żewġ pajjiżi li jagħti pariri fuq il-liġi tal-Ingilterra u, u jgħin sabiex ikun hemm konklużjoni pożittiva tal-każ. Pala konklużjoni, regolament Brussel 2A jirrappreżenta titjib għal l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea billi jikkomplementa il-dispożizzjoni tal-Konferenza di Hague L-innovazzjoni f'dan jinkludi anka skadenzi riġidi, prinċipju li tpoġġi l-interess ta' tifel fiċ-ċentru tal-proċess ta' teħid ta' ġizjonijiet, dispożizzjonijiet speċifiċi marbuta ma' smiħ ta' tifel, li minimizzaw il-ċaħdiet u li najdu l-qort messaġ irfita li jgħat l-ura li t-tifel jekk il-persuna li titlop il-tifel jġi l-ura ma, ma jinstamax qabel. Madana kollu, meta wieħed siħares lejn każijiet u minn qorti tal-ġustizzja nistgħu naraw li għadhem ħafna problemi. U xtaqt, nisħaq fuq tliet toqsma ta' konsiderazzjoni għal meta regolament jiġi rivedut fil-2012. Ewwel nett, nuqqas ta' definizzjoni ta' residenza abitwali. It-tieni, mistoqsija fuq minu għant il-titola tal-kustodja. Jekk il-definizjoni, t-kludix u koll, missiriet mux mizzewġa u koll, brabta mal eh, determination jurisdiction jina nissuġġerixxi li jkunem tjib brabta ma dawn it-tlet osma. U permettu li u koll namel l-aħħar rekomandazzjoni konsiderazzjoni, taħriġ u li niżgulaw li d-dispożizzjonijiet ikunu hemm għal kull min volut. Dan huwa essenzjali għal applikazzjoni ġusta tar-regolament. Jiena nissuġġerixxi li dawn il-kwistjonijiet jiġu konsidrati kif suppost anka għal investiment tal-funding streams fuq livell Unjoni Ewropea. Grazzi. Ja, vielen Dank auch für die Grazie ħafna u grazzi tal-li inti tajtna indikazzjoni ta' situazzjoni f'pajjiżek. Il-kussjoni tal-residenza abitwali hija xi ħaġa illi E, fil-fatija komuni f'ħafna mill-proposti ta' leġizlazzjoni u diffiċli biex wieħed jilħaq e, ftejim fuq id-definizzjoni ta' dan it-terminu. Issa ħan itkellmu dwar protezzjoni ta' tfal eh, fil-proċeduri u l-dritt ta' smiħa. Ehm, mela, għanna membru tal-Swedish Bar Association, grazie ħafna bħal kalima ta' qabli jina u kol avukat li niprattika u neċa eh, fil-Svezja u eh, intlabt eh, nitkellem dwar id-drittijiet ta' tfal waqt il-proċeduri. Nixtieq nibda billi ngħid xi ħaġa dwar il-konvenzjoni u xi dwar id-drittijiet ta' tfal il-Konvenzjoni tal-1996 ta' Strasburgu dan il-ftejjim jirrikonoxxi li tfal għandhom jingħataw l-informazzjoni adattata biex jintlaħqu drittijiet u l-aħjar interessi tagħhom. Anka semmet l-importanza tar-rwol tal-ġenituri biex jipromovu dawn id-drittijiet u l-aħjar interessi tat-tfal l membri intalbu u kol biex jgħinu fil-ħarsin u fil-promozzjoni. Instab ukoll il-familji għandhom l-aħjar jilħu f'sejjim qabel eh, ma jibdew il-proċeduri fil-qorti kellima ta' qabli tkellmu dwar il-medjazzjoni u jiena nix insemmi li fl-Iżvezja hemm istitut li, li jismu Cooperation Talks illi jintuża mill-familji li jkunu qegħdin jippjanaw eh, divorzju jew eh, proċeduri ta' kustodja u dawn eh, il-Cooperation Talks ħafna drabi jispiċċaw fiftejn il-Brussels 2 eh, jestendi E, dana l-tfal kolla li huma voluti fi proċeduri u jitkellem ukoll b'referenza għal xewqat ta' tfal. E, din kienet bidla kbira meta komparata ma' Brussels 2. Meta ħares lejn sa' membri differenti sebt li drittijiet ta' tfal jien eh, eh, nafu bihom u jiġu protetti fl-istati membri. Però huma eh, protetti u jinstemaw imma b'differenzi kbar fid dispożizzjonijiet ta' kif jintużaw dawn id-drittijiet u kif jiġu konsidrati dawn id-drittijiet. Kien hemm bidliet u bidliet kienu ewlenin specialment fi rigward ta' kif it-tfal iġu involuti f'dawn il-proċeduri legali, anka il-modi ta' kif it-tfal huma rappreżentati u kif wieħed ħares li l-opinjonijiet tagħhom u kif dawn għamlu differenza, però għad baqa ħafna xisir. ħafna stati membri għandhom strumenti biex jħarsu drittijiet ta' tfal fil-proċeduri, però hemm modi differenti ta' kif daw id-drittijiet jistgħu jiġu mħarsa u il-differenzi għandhom jiġu eżaminati aktar mill-qrib u jina din ħanitkellem aktar dwarha. Għanna bżon li ta' gwida aktar speċifiċi ta' kif proteġu daw id-drittijiet ta' tfal fil-proċeduri u irridu insibu strumenti simili fl-istati membri differenti u dispożizzjonijiet biex nisimaw id-drittijiet ta' tfal. F'xi stati membri it-tfal jistaw jinstemaw bħala xieda kemm f'każijiet kriminali kif ukoll ċivili minn ċertu etajiet f'ċertu stati oħra l-qorti jibqa' lura milli jisma' tfal. F'ċertu stati il-tfal jinstemaw mill-imħallef jekk ikollhom ċertu età, però f'stati membri oħra dawn ma jistgħux jinstemaw xejn il-tfal, it-tfal jisaw ikunu partijiet fi proċeduri ċivili meta jkun hemm il-drittijiet tagħhom involuti bħal kustodja, l-ħtif. U ovvjament għandna inqisu l-opinjonijiet tagħhom kif din din tiġi implementata hija differenti fl-istati membri differenti. U, kol, u din hija xi ħaġa li għandna nħarsu liha wkoll bir-reqqa modi differenti ta' kif wieħed jista' jisma' it-tfal. Nistgħu e, nistaw permessa l-esperti jew tal-ġenituri jew tal-social workers. Dawn ħafna ġabi e, dawn l speċi rapporters jiġu maħtura mill-servizzi soċjali u l-kwalità ta' dawn il-rapporters mhijiex l-istess. L-aktar ħaġa importanti però huwa illi e, dawn instemaw. ċertu stati membri hemm il-psikologu, psikologu li jitkellem fi it tfal f'ċertu każijiet li mħallef jisma' li tfal b'mod dirett waħdu jew flimkien ma' espert bħal psikologu. E, F'ċertu stati tfal instemaw anka mineta żgħira hemm eżempji fejn e, tfal eh, ma kellhomx aktar minn 7 snin rari ħafna li l-tfal huma rappreżentati b'mod separat li jiena naħseb li huwa żvantaġġ u għandna wkoll nħarsu lej aktar mill-qrib din il-kustjoni. Meta l-tfal jinstemaw eh, skont Brussels nejbis u huwa eh, komuni li huma l-ġenituri jitkellmu fi semi tfal jew inkella eh, permezz ta' speċjalista indipendenti. Ħafna mill-istati membri jieħdu drittijiet ta' tfal u l-ħarsien ta' drittijiet tagħhom b'ħafna serjetà. Hemm stat partikolari li għandu l-intenzjoni illi anka jżomm referendum fuq id-drittijiet ta' tfal u jipproponi il-tisħiħ tal-protezzjoni ta' tfal fi rigward tal-kustodja, tal-ħarsien, aċċess għall proċeduri u affarijiet oħra bħal dawn. Em, il il-drittijiet u għartu maktar aktar bilanċ uh, f'dawn id-drittijiet fil fajizi eh, aħna nirrikonoxxu l-konvenzjoni ta' drittijiet ta' tfal. Din għamlet ħallit ċertu marka fuq ċertu leġiżlazzjoni. Hemm il-possibilità illi ħajkun hemm proposta eh, dalwaqt illi il- konvenzjoni issir parti mill-leġislazzjoni tal-Iżvezja u din ovvjament ħassaħħa id-drittijiet ta' tfal. Kifet qabel kull stat membru eh, ta' dan id-dritt tal-espressjoni li tfal fil-proċeduri, pero għal darboħra il-mod ta' kif it il-tfal jinstemaw u jew jisiru jafu eh, dwar eh, eh, kolom l-informazzjoni hija differenti fl-istati membri differenti. dan id-dritt mhux dejjem eżerċitat fi studju tal-Ingilterra hemm illi il-tlet kwarti ta' dawk li jirrispondaw għallu li tfal mandom xieġu inklużi fil-proċeduri anka fil-Germania 88% tal-imħalfin ma jinvolvux it-tfal fi smih fl-Italja l-imħalfin f'każijiet rari ħafna jkollhom intervisti ma' tfal u fil-Iżvezja dan it-tip ta' kuntatt mm, ma tantx huwa mixtieq ħafna stati membri taw il-dritt li tfal jkunu rappreżentati imma fil-verità it-tfal Eh, wieħed punti ta' fil-mija biss fil-Ġermanja għandhom dan id-dritu fil-Renju Unit 10 fil-mija tal-każijiet fejn it-tfalina taw rappreżentant fil-verità il-metodi ġifiri didu jiġu eżaminati aktar bir-reqqa. Jiena nissuġġerixxi illi inħarsu b'mod aktar speċifiċi kulejn l-istrumenti ta' kif għet jista' jisma' it-tfal għandna bżonn linji ta' gwida biex inkunu nafu kif għandna nisimgħu it-tfal u naħseb ukoll li tkun qed nitkellmu dwar il-medjaturi, il-medjaturi huma għandna bżonnhom anka il-reporters il eh, eh, għandhom bżon li jkunu mħarġa li kollom linji ta' gwida għax inkella ħajkun hemm ħafna differenzi bej l-istati membri eh, differenti u tfal involuti f'dawn l-istati membri. Fl-aħħar ħarist uh, u koll lejn id-definizzjonijiet Kienem kelli moħra li semmowom daw għanna bżon definizjoniet speċifiċi, per eżempju dwar il-residenza abitwali, il-kustodja, responsabilità tal-ġenituri. Aħna nitkellmu dwar dawn imma naħseb li pajjiżi differenti jfissru affarijiet differenti meta jitkellmu u jużaw dawn it-termini. Għalhekk għandna bżonn definizzjonijiet ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Huwa tajjeb li jkollna linji ta' gwida biex l-istati jkunu jafu kif jitrattaw it-tfal fil-smieħ. Issa għanna għan eh, itkallmu dwar il-ġenituri bioloġiċi u l-arfin ta' responsabilta tal-ġenituri. Hawnhekk għandna kwistjonijiet anka morali hemm bżonn ta' azzjoni fuq livell Ewropej. Issa li lis-Sinjura Velina Todorova li hija eh, professur fl-Akkademja Bulgara ta' Xjenza. Grazzi, Sinjura President, Sinjuri. il prezentazzjoni tiegħi ħasem l kussonijiet komplikati eh, li huma marbuta ma' liġi sostantiva tal-familja fuq il-kiri tal-utru, serogisi. u l-kazijiet marbuta magħhom il-proposti ħaj siru għal eh, kif qed jista' jindirizza dawn il kustjonijiet bla dubju il-medicina ta' riproduzzjoni u l-avvanz fija u l-forum plurali il moviment eh, ħieles eh, eh, għajem daw l-kustanijiet kolla. Sa dan l-ħar il-liġi tal-familja kienet t-qis illi il-rabta ġenetika bejn il-ġenituri u tfal. Pero minħabba donazzjonijiet il- kwistjonijiet oħra issa barra dawn din il-verità bioloġika it-teknoloġija tal-lum tamilla possibli illi t-tfal jitwildu minn ma jkollhom rabta ġenetika mal-ġenituri minħabba arranġamenti ta' kuntrat bejn ġenituri li, jisejħu surrogacy arrangements. Eh, din kustonet għajem dilema etika u filosofika ġin li ġi diskussa f'ħafna eh, dokumenti. Din eh, il serogacy hija pratika fejn mara il-ġor tarbija illi wara li titwilet taddija lil ħaddieħor il-ġenituri eh, ġifiri ikunu għamlu kontrat maħħa Il-problemi legali marbuta ma dan huma ħafna. Kif wieħed se jistabilixxi min huma ġenituri? Kif se nirregolaw il-prassi medika? Kif se tiġi indirizzata il-parti kummerċjali f'dan il-ftehim? il-welfare ta' tfal eh, mwilda fis surrogacy u koll hija kwistjoni importanti ħafna. Anka eh, surrogacy transkonfinali eh, għanda sfidi maħħa għall-istatus ta' tfal u għall-identità tiegħu u l-benesseri tiegħu l-istati membri differenti jirraġixxu b'mod differenti għal din l-ħaġa. Hemm biss żewġ pajjiżi li li jellegalizzawa il-Greċja u il-Renju Unit, però dawn qed japplikaw kunċetti differenti. Il-seba' stati membri jipprojbuha u l-oħrajn m'għandhomx regoli speċifiċi, però eh, forsi mm, huma aktar permissivi mill-ristretti. Din hija waħda mill-push factors tal-international eh, eh, surrogacy. il li wieħed ikun ġenitur ma tiġix awtomatika ma din is-surrogacy Dan ifisser illi il-ftejjim ta' serrogacy mhuwiex wieħed mhuwiex inforsabbli. Il-kun il-kunċett huwa illi l-om eh, li tkun tiġori tarbija hija l-lom legali. Eh, u din ma tistax iġi marbuta minn xi kuntratt biex iċċedi l tfal tagħha għandu jkollha id-dritt aħħari jekk tagħtix it-tarbija jew le. U għalhekk il-ġenituri legali eh, ma jistawx jiġu definiti hekk mill-kuntratt innifsu. Il-istati membri li jippermettuha eh, jagħmluha aċċettabbli biss permezz ta' adozzjoni. Wara l-adozzjoni joħroġ ċertifikat ġdid eh, tal-twelit fil-Greċja eh, hemm bżonn ta' ordni tal-orti illi eh, tapprova din is-surrogacy u tagħti għarfien awtomatiku u dan jiġi rifless fiċ-ċertifikat ta' twelid. Hemm konsensus bejn l-istat tim membri li din għandha tiġi regolata b'mod pubbliku m'għandix tkun kummerċjalizzata. L-Olanda u l-Belġium jinvestigaw il-drittijiet eh, ta' tfal marbuta ma' dan il-konċett. Il-konċett ta' regolament u aspet ieħor illi jagħmel il serrogisi simili għal adozzjoni. Dik transkonfinali hija eh, eh, tissejjaħ cross-border surrogacy Studju riċenti fuq l-aspett internazzjonali beda ftit ilu għandu jitlesta sal-2012 kazijiet attwali juri però li hemm bżonn ta' azzjoni minħabba l-istatus legali kemm ta' tfal kif ukoll ta' adulti involuti hemm xi każijiet li niżilt jiena fid-dokument tiegħi li jinvolvu pajjiżi transkonfinali mill-Olanda, l-Belġju u renju Unit fej kien hemm anka ftejjimi ta' surrogacy mal istati Uniti fil-Kalifornja u mal u fil-Ukrajna wkoll fejn is-sitwazzjoni hija aktar liberali fil- Approċ simili ġi applikat fil-Spanja, il-Belġu u Franza fejn il-ċertifikati ta' twelit ma ġewx rikonoxxuti minħabba illi eh, dawn imorru kontra l-ordni pubblika jew kienu illegali. kull ġurisdizzjoni li faċċat din il serrogacy eh, eh, applikat il-liġi privata tagħha fir-rigward ta' ċertifikat ta' twelit. f'kull stat membru li rikonoxxa l-lom bħala lom legali eh, u Eh, fejn intilef l-status ta' il-ġenituri. Eh, F'kienem kazijiet fejn tfal spiċċaw bla ġenituri u spiċċaw fil-kustodja pubblika. Kien hemm li ta' frustrazzjoni u inċertezza għall-adulti. jiġifieri hemm bżonn ta' azzjoni. Riċentement il-ġenituri il legali wara surrogacy eh, ġew rikonoxxuti Pero sissa mlebda strument internazzjonali mandu eh, dispożizzjonijiet speċifiċi biex jirregola dan il-konċett minħabba risposti differenti għal serogasi minn proibizzjoni għall approċċ liberali. Kwalinkwa azzjoni fuq livell eh, supranazzjonali għandha twaqaf standards għal liġi sostantiva illi eh, hija eh, xi ħaġa forsi mhux fattibbli għalissa. issa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea soluzzjoni tista' tkun illi ikun hemm regolament ġdid fuq l-arfin reċiproku eh, tal-ċertifikati ta' twelid wara s surrogacy. Eh, ki dan il-instrument eh, ta' għarfien reċiproku tġaġi implementat kussonijiet oħra il regulament Brussels to bis mux applikabli biex jaraf kull eh, ġenituri li u l prinċipju ma jistax jiġi trasferit minn eh, il-ċertifikati ta' ta' twelli ta' xpandom xaffet retrati. Tini punt huwa importanti, il-surrogasi transkonfinali ħaġa globali mill-fenomenu tal-Unjoni Ewropea Għalhekk kwalunkwe azzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea mhux ħajkun biżejjed biex wieħed ikun jista' jasal għal regolament li wieħed għandu bżonn. F'dan il-kuntest Soluzzjoni oħra tista' tkun li wieħed jagħmel sforz flimkien fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-konferenza tal-ajja fuq il-Liġi Internazzjonali Privata fuq id-direzzjonijiet. Biex aħna nistudnaw il-surrogacy transkontonali hija u l-esperienzi personali u aħna biex nkunu nistgħu nofru konvenzjoni internazzjonali eh, fuq l-aspetti tal liġi internazzjonali privata dwar arranġamenti ta' surrogasi wara il-bazat eh, fuq il-modell ta' tal-konvenzjoni tal-associazzjoni ta' deħ tal-ajja. Regoli armonizzati jkollhom bżonn li jizguraw ċertezza eh, u wieħed jantiċipa il-benesseri ta' tfal ħalli wieħed jevita l-kwistjonijiet li żied problematiċi prebjuma il-beħ ta' tfal u sfruttament tan nisa Grazzi. Ja, ich danke auch. Hier hinken wir Juristen leider hinter der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Grazie, Afna ħafna drabi l-avokati verament eh, eh, eh, ikunu l-ura wara l avvenimenti l t jek ma rridux li tfal ma jkunu bla ċittadinanza specialment meta wieħed iżon f'moħħu dak li għaddew minnu l-omijiet li għanna s-sawa mu reċiproku tal-adozzjoni internazjonali xin il-situazzjoni prezenti u xie mxie bżon ta' azzjoni premju l-wieħed joħloq ċertifikat ta' adozzjoni komuni u kan bżon politika ta' adozzjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew ġa tal-applik sir studju fuq dan u s-sinjura Raffaela Preljasko Eh, edha għek biex eh, t-informana dwar il-rizultati. Eh, Ija avokat u project manager tal-Institut tal-Promozzjoni tal dritti tal tfal u t-informana dwar da, grazie. Għara li tismajna kena l-opportunità biex n-realizzaw biex namlu dal studio Umbaħt ikun nistgħu nofruħ f'dan l-avveniment importanti lan ewlini ta' dan eh, l-istudju huwa li wieħed jipproponi eh, analiżi proponi analizi komparativa tas-sitwazzjoni tal-adozzjoni fis-sistemi fil pajizi differenti biex wieħed jaġġorna ruħu dwar eh, kif qed isir ħalli wieħed ikun jista' jagħmel politika. Met bħet irriħu nota li dat tip ta' politika jista' jkollha eh, jistgħu ikollhom fl-istati membri differenti skont eh, l-informazzjoni li għandna tar-riċerka u kif ukoll is sistema ta' ħarsin ta' tfal fuq in l ora jiena ħan foka principalment fuq l-aspetti ta' ġurisdizzjoni. Eh, analizi tal-politika nazzjonali saret bil-blan li wieħed isib l-elementi li komuni u l-mistoqsija u l fil pajjiż differenti dwar il-proċeduri ta' adozzjoni. U fl-istessin provajna identifikaw il-kwestjonijiet regolatorju ewlenin u aspetti ta' konflitti li għalihom nistaw niproponu soluzzjonijiet komuni. L-ewwel wieħed irid jisħaq fuq il-fatt li l-analiżi komparattiv li eh, sar fil-rapport fost il-pajizi tal-Unjoni Ewropea u l-esperienzi tagħhom juri li li li hemm differenzi eh, kbar ħafna. U daw differenzi jistgħu jkunu verament eh, importanti dak prassi nazzjonali u servizzi nazjonali u kol juru daw differenzi kbar. U rwol li leġislaturi nazzjonali eh, rati u autoritajiet kompetenti eh, hija ħaġa eh, essenzjali f'dan il-kamp. Issa dwar dak li għandu x'jaqsam mal-proċedura ta' adozzjoni u l-effetti li l-ornijiet ta' adozzjoni jkollhom fl-Unjoni Ewropea il-maġġoranza tal-Unjoni Ewropea tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddikjaraw li m'hemm l-ebda differenzi importanti bejn il proceduri ta' adozzjoni bej iċ-ċittadini ta' Unjoni ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea u dawk barranin li jgħixu fl-istess pajjiż. In ġenerali, nistgħu ngħidu li ċ-ċittadinanza ta' dawk li adottaw mhix prerequisit. Issa dwar l-applikazzjoni tal-liġi ta' pajjiż speċifiku, il-ġenituri għandhom bżonn biss li jkollhom post ta' residenza legali f'dak il-pajjiż Ewropew. L-arfin ta' ordni ta' adozzjoni barranija huma normalment huma automatika u fil fil-dawk li jappoġġaw il-konvenzjoni tal-ajja jekk ċittadin Ewropew jgħix pajjiż ieħor jadotta eh, tifel u tifla il-proċedura ta' fejju għodu normalment, allura il-persuna adottata tiġi motija l-istess ċittadinanza bħal eh, bħal dak li għandhom daw il-ġenituri li ħajadottaw fl-Unjoni Ewropea. Jekk il-pajis li huma fejn huma residenti iffurmaw il-Konvenzjoni tal-ajja dwar l-adozzjoni internazzjonali u l-adozzjoni hija akkompanjata minn ċertifikat ta' konformità skont eh, u rikjest taħt artiklu 23 tal din il-konvenzjoni tal-ajja. L-ordni ta' adozzjoni għandhom bżonn jiġu eh, reġistrati fir-Reġistru Ċivili Nazzjonali biex jippermettu li tifla ikollha l-istess ċittadinanza bħal ġenituri li qed jadottaw inkella l ordni ta' adozzjoni normalment għandhom bżonn jiġu marufa uh, eh, minn eh, autorità ġudizzjarja jew amministrattiva. U prerequisit essenzjali biex wieħed jagħti għarfien ta' adozzjoni li saret barra huwa li l-adozzjoni li saret eh, pajjiż barrani tirrispetta il-prinċipju eh, legali dwar ordni ta' adozzjoni. Ma ċerta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jantiċipaw li meta adozzjoni tingħata taħt liġi li miex kompatibli ma' liġi interna allura l-ordni ta' adozzjoni ma jkollix l-istess effett bħal kieku kien il-każ taħt il-ġurisdizzjoni propja. Ġifieri, per eżempju, eh, meta l-adozzjoni tkun adozzjoni sempliċi minn flok eh, waħda normali. Issa dwar daw il-kwestjonijiet eh, fil-qafas Ewropew fil-rapport aħna sħaqna soluzzjonijiet eh, varji li hemm biex wieħed jirregola tal-kwestjonijiet mingħajr mm, forza finkulanti jew le, dana jistgħu jwaslu għal tensjonijiet fl-Ewropa fil-preżent. Jekk aħna nirriflettu dwar il-modifiki tibdilit li hemm bżonn li wieħed jagħmel fil ġejjini allura nirrekomendaw l-ewwel li wieħed jisimplifika eh, s-sistemi Eh, u miżuri f'dan biex twassal għal strateġija Ewropea li mhux għandix tiġi limitata għal simpli rispett tal-konvenzjoni tal-adozzjoni u ratifikazzjoni tal-konvenzjoni tal-adozzjoni tal lajja imma li tkun tista' wkoll miftuħa għall istrumenti internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal. Dan is-sens naħseb li tkun ħaġa xirqa li wieħed jiffavorixxi tendenza li diġà ġiet aċċettata imma li evidentement hija eh, tista' tiġi żviluppata iktar ibbażata e fuq li jkun hemm pjanijiet koordinati eh, u ta' fil-fond eh, immirati għal għan speċifiku. Ġifieri ratifikazzjoni ta' konvenzjonijiet internazzjonali, leġiżlazzjoni ġdida, mekanizmi ta' monitoraġġ, supervizjoni ta' inizjattivi tal-governattivi, allokazzjoni ta' risorsi, promozzjoni ta' politika u attività li tista' li hija immirata biex iżid il-kuxenza tal-pubbliku dwar il-ħarsin kwistjonijiet ta' ħarsin ta' tfal u speċjalment fuq l-adozzjoni. Speċjalment dak l-għandu xjaqsam l-ordnijiet ta' adozzjonijiet Meta l-persuni kollha eh, involuti dan il-proċess ikunu ċittadini Ewropej għandu jkun hemm soluzzjonijiet komuni biex jiżgura li jkun hemm għarfien diretta f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea minn ta' deċiżjonijiet li sa li tieħdet f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ieħor. Indipendentement jekk din ratifikaċ l-Konvenzjoni eh, Internazzjonali tal-Ajja fuq l-adozzjoni. pil pattu l-kondizjoni li l-prinċipju ġi accettati u l-interessi tat-tifel jew tifla ġew rispettati. Allura, fil-preżent, il-konklużjoni li aħna wasanna liha hija li mill-lider mem nebda bżonni u wieħed jikkodifika eh, regoli eh, unitari ġodda. Ma huwa importanti li wieħed jiżviluppa strumenti li ġiġa jeżistu u verifika konkretament salima punt uh, aspett ta' liġi privata li fej hemm ħafna drabi drittijiet fundamentali tista' tiġi fluida influenzata minn uh, politika uh, komuni tal-Unjoni Ewropea. Se Nħossu fil-preżent il-prinċipju tal-liġi tal adozzjoni tal fil-qafas tal-Unjoni Ewropea tista' jkollha suċċess biex tipprova tista' tagħmel eh, punti ta' referenza eh, ta' dekirazzjoni minn ġdid tar-regoli li jeżistu u tivverifika l-prinċipji viabbli biex il-leġislazzjoni u l-prattika tal-Istati membri li għandhom jirrispettaw. Dan id-dokument għandu jiffavorixxi li jkun hemm kuxjenza ikbar ta' diffikultajiet li wieħed supera daw ix-xkiel u jista' jkollu politika Ehm, maqsuma f'dan is-sosjet. Allura, il-nuqqas ta' aspet formali eh, hija importanti imma għalhekk inħossu li l-ewwel pass biex li wieħed għandu jagħmel huwa jistabilixxi dan il-qafas eh, ta' referenza komuni. Wieħed jista' eh, sib analiżi jżed dettaljati dawn il-kwestjonijiet fil-rapport li li jint kif tafu jintkom tistaw eh, eh, sibuħ fuq il website tal-Parlament Ewropew kif ukoll fuq il website tal-Istitut Grazie ħafna tal-attenzjoni ta'kom. Ja, vielen Dank, vor allem auch für das Ergebnis, kein Bedürfnis. Grazie ħafna. Mela, ek għalaqna, ma naħsib li għanna bżon li nikċaraw, naħseb li għanna ħafna regolamenti, għanna forma forsi zjed sempliċi biti għamna jek aħna bil manetlu fil debattitu. ma l-membri tal-Parlamenti Nazjonali forsi jena nishtaq, nishtiq nilqa fostna eh, il-Viċi President eh, Signor Angeli Lili, ombudsman għal ħtif ta' tfal u għad informanna fuq ix-xogħol tagħha. Grazie Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi il dawk li organizzaw din il-diskussjoni importanti ħan il-limita ruħi sabiex neprezenta il-kariga tiegħi jiġifieri l kariga ta' medjatur għall parlament Ewropew għal każijiet ta' ħtif internazzjonali ta' minorenni. l xtaqt nisħa il l-Parlament Ewropew kien l-ewwel istituzzjoni tal-Unjoni illi fem illi bil-ċirkulazzjoni ħilsa tal-bnedmin se jkollna bekk eh, numru ta' familji bin-nazzjonali bil-konsegwenzi pożittivi u anka b'serje ta' problemi fuq livell transnazzjonali li dan iġib miegħu f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni. Il-Parlament Ewropew waqqaf eh, il-nkargu ta' medjatur fil-1987. Inizjattiva għal daqstant eh, ambizjuża meta qed iqisu ukoll dak iż-żmien l-Unjoni kienet magħrufa bħala Komunità Ekonomika Ewropea. Ġifieri, dak iż-żmien ma konniex qed eh, niddiskutu kompetenza f'qasam ċivili, speċjalment eh, dak li għandu x'jaqsam drittijiet tal-familja kienet inizjattiva importanti għaliex issa qed irrit eh, ikonna informazzjoni il-juru kem dal-fenomenu huwa importanti. Il-Kommissjoni Ewropea propju xi xurilu għaltinna illi kull sena fl-Ewropa ikonna betu ieħor 300.000 eh, żwieġ binazzjonali. Qed nitkellmu hawnhekk fuq informazzjoni importanti ħafna. Il-Kommissjoni Ewropea wkoll sal-2012 ħat prezenta rapport kif ukoll statistika fuq l-applikazzjoni minnaħa tal-Istati membri tar regolament 2201 tal-2002 fil-Brussel 2 rapport propju illi eh, jinkludi n-numru ta' każijiet ta' ħtif internazzjonali ta' minorenni fenomenu illi qed jiżdied fil-fatt biex l lura anka għar-rol tal-medjazzjoni, Parlament Ewropew f-1987 kien ġa individwa fl-istrument tal-medjazzjoni soluzzjoni possibbli alternattiva f'dawk il-każijiet fejn jekun possibli issib ftehim bejn il-ġenituri jiġifieri bejn l-adulti speċjalment f'każijiet fejn għandek tifel involut. Fil-fatt kellimna dwar dan ankellum imma fil-programm ta' Stokkolma, jiġifieri il-programm tal-2009, jina ta' indikazzjoni ċari ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet. Għaliex fil-programm ta' Stokkolma, b'mod ċar najdu li rridu kooperazzjoni imsaħħa f'dan is-settur bejn l-Istati membri. Imbagħad namlu referenza għal medjazzjoni familjari fuq livell internazzjonali. Il-Konsell jgħid li għal dak l-għandu xaqsam ħtif ta' minorenni minn naħta ġenitur Min barra li natwaw b'mod effettiv l-istrumenti ġuridiċi eżistenti f'dan is-settur, ikun hemm bżonn ukoll nesploraw l-użu ta' medjazzjoni familjari fuq livell internazzjonali u fl-istess ħin nedu nota wkoll tal-aqwa prassi fl-Stati membri. Għaldaqstant, il-medjazzjoni hija strument utli li però hemm bżonn niċċarawha b'mod ulterjur hemm bżonn nikkodifikawha. X'jagħmel il-Parlament Ewropew? Il-Parlament Ewropew juża dan il-mezz tal-medjatur sabiex jisma il dawk iċ-ċeddidini kollha li huma disponibbli fuq bażi volontarja sabiex isibu ftejm. Jiġifieri aħna nirċievu proposti min-naħa ta' żewġ ġenituri illi dejjem fl-interess ta' tifel irridu jsibu ftejim. Ovvjament, fejn possibbli issib ftejim, issir medjazzjoni u dan ikun ifisser illi jiġi evitat l-istress emotivu psikoloġiku, ifisser tnaqqas jew tneħħi kompletament burokrazija zejda proċedura li eh, ma tispiċċa għat fil-qorti. Mandana kollu dak li aħna namlu huwa approċ innovattiv. Għaliex, fil-fatt, m'għandniex definizzjoni ċara ta' medjazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam il-Komissjoni Ewropea u l-leġislazzjoni preżenti. Dak li għamel il-Parlament Ewropew meta jirrikorru għanna ġenituri u li niprovdu l-om informazzjoni natu kol appoċ psikoloġiku npoġġa għad dispozizjoni tagħhom grupp ta' esperti Imma mm, wara kollox aħna għandna limiti, għandna limiti għax m'għandniex definizzjoni ċara ta' x'ridu nfissru b'medjazzjoni. U fil-funzjoni tagħna aħna ninformaw il ġenituri mill-bidunet il-ftehim huwa volontarju u jekk il-ftehim jintlaħaq dan irid isir eh, eżekut eżegwit minn awtoritajiet nazzjonali skont dispożizzjonijiet l-insibu eh, attwati fl-istati membri individwali. Ovvjament, aħna dejjem mill-bidonet nitkellmu fuq ir-rwol li nistgħu neżerċitaw il-kompetenzi kif ukoll il-limiti tal-medjatur u tal-esperti li jipparteċipaw fil-proċess. Minn il perspettiva aħna fassalna kodiċi ta' kondotta l-medjatur tal-Parlament Ewropew f'każijiet ta' ħtif internazzjonali ta' minorenni illi jagħmel referenza u li juża bħala bażi l-idea stabiliti fil-direttiva 2852 illi għalina huwa l-unika punta referiment minn perspettiva leġislattiva. Xtaqt nikkonkludi billi ngħid li appuntu għabbażi tal-programm ta' Stokkolma naħseb illi jkun utli illi nsaħħu dan l-istrument tal-medjazzjoni u uh, anka talba li resaqtien anka li l-kummissari kompetenti u jekk forsi kunx utli minnaħa tal-Unjoni Ewropea illi konna definizzjoni, ikonna strument l-kodifikat minn perspettiva leġislattiva ta' kooperazzjoni internazzjonali f'disgridi familjari għal daqstant definizzjoni ad hoc ta' din id-dispożizzjoni. Dan sabiex nippruvaw natu għafa speċifiku li dispożizzjoni f'regolament illi jikkonsidra anka l-ħtiġijiet f'dan l-ambitu. Il-Komissjoni Ewropea naf eh, tajb ħafna illi fix-xar ta' jannar frar fil-bidu ta' sena illi ġejja, b'mod partikolari il kummissarju Reding ħat kunet tressa numru ta' proposti dwar ġustizja li tkun iktar sensittiva għat-tfal u probabilment fost id-dispożizzjonijiet analizzati se jkun hemm dak ta' tisħiħ tal-Istitut ta' Meditazzjoni Familjari sabiex dan ikun mod biex nevitaw illi it-tfal ikollhom isofru l-ar konsegwenzi wara separazzjoni jew divorzju. Grazzi. Ja, vielen Dank. Wir kommen nun zur Aussprache mit unseren Kollegen von... Naddu issa, għad-dibattitu. Ehm, għanna erba minn nis mill-Parlamenti Nazjonali li jishtiqu jitkellmu, l-Olanda, mill-Grik, il-Grik eh, u tnej mis-Sanat, Signora Kikxit mill-Parlament, eh, l-ewel kamra tal-Parlament Olandis. Grazzi ħafna. Jiena parti. Nitkellem fuq żewġ affarijiet. L-Olanda dak li għandu x'jaqsam il-ftehim ta' protezzjoni ta' tfal kella esperjenzi pożittivi ħafna għanna imħallef li għandu kuntat ma imħalfin oħra f'pajjiżi oħrajn. Għanna każijiet anka f'Tribunal f'Renju Unit. Ġifieri l-arfin hemm qiegħed. Għal dan xtaqt nġbet l-attenzjoni tagħkom, però hemm punt ieħor, punt ieħor illi ħassibni ħafna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ftejim fuq eh, tqala fuq konti terzi. Jena xtaqt najt illi għanna ninsistu sabiex l-aspett etiku u mediku e, nitfaw aktar dawl fuq. U fl-Awlanda aħna namlu differenza bejn tqala fuq konta terzi fuq teknoloġija olja u teknoloġija baxxa. Fuq teknoloġija olja qed ngħidu illi fa il-tarbija titwilet mill-ġenituri nifisom, mill-ġins tal-ġenituri nifisom, iġifiri nitkelmu fuq eh, tqala in vitro, un-bat, anzi, fekondazzjoni bin mill-in vitro, mbaħt tkompli tqala, li hija situazzjoni differenti minn situazzjoni fejn l-om taħt il-ġins taħħa Għat memx għal daqstan soluzzjoni bej din id-bej żewġ każijiet. Id-distinzjoni trid issir inkella nispiċċaw situazzjoni fejn wieħed tista' fejn wieħed jista' jorna tarbija xaġa projbita fuq livell kummerċali imma ħaġa spjaċevoli illi noqogħdu nistabilixxu jekk tqala kien iċċal ħaġa kummerċali jew le. Il-fatt biss illi il-fat li n-kazzigaw biss il-tqala fuq konti terzi fuq livell kommerċali biss mhijiex ħaġa tajba. Hemm sistemi ta' assistenza għal tqala illi issir biss għal dik li tkun fuq teknoloġija għolja. Hemm numru ta' każijiet li rridu nanalizzaw hemm bżonn insolvu serje ta' eh, każijiet. Jena xtaqt nisbet l-attenzjoni ta'kom għal eh, livell ġuridiku. Tifel, ikollu dritt ikun jaf minn fejn uġejn. Jek għana naqblu li fuq ċertifikat ta' tarbija ninsemmu l-isem ta' ġenituri, għanna nirriflettu tajjeb fuq dan għaliex naħseb illi għanna natu raġun li t-tifel. T-tifel għandu jkun jaf minn fejn u ġej. L-ewel irridu nikkonsidraw l-aspetti etiċi, mediċi, emozjonali, mbagħad ngħadu l-aspetti ġuridiċi. Tuni sekonda tajt il-kellima, smajt, tant smajt affarijiet li issa intlif ftit. Iħtif ta' tfal. L-esperienza tagħna Torina li għanna l-konvenzjoni ta' Dieg u anka l-Brussel knejja ħafna problemi, specialment mill istati Uniti. Għaliex memx appoċ finanzjarju, memx mezzi sabiex il-proċeduri eh, jizvolġu, hemm aspetti prattiċi illi joħol u ħafna ħafna problemi. Jekk possibbli l-Ewropa flimkien mal-Istati Uniti fuq livell bilaterali nibdew dialogu serju fuq dan fuq id-dispożizzjonijiet prattiċi fuq il-ħtif ta' tfal. Grazzi. Ja, vielen Dank. Wir werden das Grazie ħafna. Dak hija suġġerda huwa suġġeriment li aħna konsideraw meta neħtlu eh, diskussjonijiet bilaterali mal-Istati Uniti. L-Onorevoli eh, Signora Ologlu mill-Greċja. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί, μέλη της παρούσας Grazie Signori, membri del Parlamento, eh, nishtiq najt, dik li timpressjonani bħala espert legali u għal ħafna drabi nirċievu Eh, elementi li huma diffiċli wieħed sewwom u jifimhom. Lemma dak li smajt illum juri li dana mhux dejjem il-każ, mhux il-każ. Meta wieħed meta nitkellmu dwar il-ħarsin ta' tfal u li faċilitaw eh, il-moviment ħieles ta' persuni il-Greċja hija membru tal-Unjoni Ewropea u din is-sena fermajna l-konvenzjoni tal-ajja. Dak li nħossu li huwa importanti din il-konvenzjoni hija l-garanzija eh, ta' dritt tal-adozzjoni internazzjonali u l-interess ta' tfal jiġu eh, diffiżi. Hemm sistema ta' kooperazzjoni bejn eh, minn l-istati membri li jiffirmaw li firmaw biex jevitaw il-beħ ta' tfal jew inkella ħtif ta' tfal il-Greċja qed prova eh, tistabilixxi l-istrumenti li hemm bżonn biex dan sir. Eh, l-affarijiet huma diffiċli ovvjament li jkun hemm ġew stati membri involuti, imma evidentement dak li għandna bżonn huwa li jkollna korp eh, dispost li jittratta dil kwistjoni tal-redazzjoni internazzjonali dan il-korp jista' jkollu ruol ta' tal-interessi tat-tfal u jiċċekkja wkoll jekk eh, il-ġenituri li potenzjalment ħajdottaw jissolisfaw ċerta kriterji serta kondizjonijiet għanna bżon autorita kompetenti waħda għal din il-kwestjoni li hija daqshekk emotiva. Evidentement ma nistawx nitraskraw il-fatt li f'pajjiżi kif ukoll f'pajjiżi oħra wieħed jista' jadotta l-adulti u dina eh, għandu jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' kwalunkwe leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din hija parti mill-moviment eh, ħieles ta' persuni fl-Unjoni Ewropea. Mela, biex wieħed eh, jippermetti li dat tip ta' korpi kollu suċċess, aħna forsi li għanna bżon huwa li naqblu mal-konklużjonijiet li saru mill-Sinjura Purliasku jien nixtieq nirringrazzja l-xogħol tagħha kull stat membru li kollu reġistru u kollha għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal- eh, dak li nixaqsam id-dejta ġifieri ma eh, limitaw l-aċċess. Għanna bżonn ukoll ċerta regoli biex jigwidaw Eh, biex tapplika aħjar il-prinċipju ta' sussidjarità. Kull stat membri għandu jkoll eh, għandu jistabbilixxi programmi ta' adozzjoni għanna eh, n-organizzaw konferenzi u nistolbu l-esperti ta' psikologija biex jistudjaw il-relazzjoni bej tfal u ġenituri. Għanna nizguraw l-inħarsu il-drittijiet ta' dawk li għandhom disabilità.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 smieħ fil-qrati, fl-lima età taħseb li tifel jew tifla jista jinstema eh, obbligatorjament bħala parti minn eh, proċeduri ta' adozzjoni. Probabilment din hija kwestjoni li għandna nistudjaw iżed berre għandna eh, norganizzaw li kunem dispozizjonijiet speċifiċi biex jikopru dik is-sitwazzjonijiet fej il-ġenituri li adottaw u jew u il-tifel tifla adottati eh, jiġu minn pajis li ma ġewx involuti f'da tip ta' miżuri ta' kooperazzjoni ta' kollu għanna nħarsu leħ mill-Brussels eh, u l-konvenzjoni tal-ajja. Il-kellimni jmiss jew sur alta l-alabalbal mis-senat. Grazie ħafna, President. Eh, jina eh, etniħu gosp l-intervenzjonijiet li saru l-lum dan il tilet sessjoni u għabed pilastri li importanti tal-familja eh, tal-ġenituri, responsabilità tal-ġenituri u ħarsin tal-tfal. Jina xtaqt namer referenza diversi aspetti u namer xeta riflessjonijiet li ħassejt, affarijiet li ħassejt u manfred. Issa dwar il-kustodja li wieħed konġunta, u hija ħaġa li importanti ħafna fl-Ispanja, l-fatt li aħna fil-Senat ħlaqna ehm, studju biex nipprovaw nsibu l-aħjar applikazzjoni tal-liġi dwar il kwestjoni ta' kustodja ehm, konġunta. Aħna nħossu li fil Spanja li għandha tiġi nħossu li għandha tiġi applikata fil-liġi eh, tal-Ewropea għandu li l-kustodja konġunta mandiġ tkun automatika, evidentement. Dawk eh, l-ġenituri ma jridux joqdu ma tfal tagħhom ma nistax obbligaw, ma nana kollu eh, eh, wieħed għandu jippermetti wieħed għandu jippermetti li dawk li jrid jkun ma' tfal tiegħu jista' jkun magħhom dan wassanna nikkonsidraw il-responsabilta tal-ġenituri li l-ideja hija li wieħed isib ftejjin bejn il-missieru l-om. Dawn għandhom jippruvaw jekk verament hemm imħabba għandhom isibu ftejjin biex il-kustodja issir mit-tnejn bl-istess forma li li kienet qabel ma forsi tkisser is-sitwazzjoni ta' żwieġ Sommu f'moħkom li kwistjoni li u kwistjoni ġuridika li mux ma kienu deċiżjoni, il-leġizlazzjoni spanjola oħra u kolla jendukaw li fil-kustodja konġunta dejjem ħadd fittex l-interess tal-dak taħt l-età. Ma din hija kwistjoni li la dubju minn ħaj deċidi li huwa l-interess ta' dak taħt l-età. Forsi l-nissier għandu interess, l-om u koll għanda dal interess anki l-nannit u anki l-liġi eh, li sa jkollha interess. Allora għandna situazzjoni fej dan il-kunċett mhux determinat jisfuma ruħu u l-maġistrati eh, eh, jiddeċidi x'inhu l-interess ta' dak ta' feta. U fl-aħħar mill-aħħar dak ikun il maġistrati li jiddeċidi x'inhu l-interess tat-tifel. Aħna nħossu li l-kustodja konġunt għandha dritt, għandha tkun dritt tal-tifel u tifla li kollum relazzjoni ma' l-ġenituri tagħhom indipendement indipendentement tal-fatt li jkun tinkiser il relazzjoni bej l-om u l missir U madama ma jfissirx eh, li ħajkun hemm eh, ħad tkisser relazzjoni bejn tfal u l-ġenituri u l-ġenituri bejn tfal aħna nħossu din hija dritt u responsabilità ta' ġenitur li jkunu jista' b'xi motiv ieħor ikollhom ix-xogħol imma fl-istess ħin jkollhom jiddedikaw ħin għal tfal. U din il-possibilità għandha tingħata l-om u l nisir biex jagħmlu x-xogħol, jagħmlu xogħol minn fl-istess ħin ikollhom aċċess għat-tfal. Jieħdu gost bit tfal tagħhom it-tnejn u kif ukoll jagħmlu x-xogħol tagħhom għandu jkunu ukoll mħallef jew maġistrat li jiddeċidi da. Ma dan jiddependi fuq dawn żewġ pilastri, ġifieri id-dritt tat-tfal li jitratta ma' żewġ ġenituri u d-dritt eh, tal ġenituri li kollom dan eh, aċċess. Issa dwar separazzjonijiet transkonfinali għanna l-leġislazzjoni eh, tal-komunità kif ukoll il-leġislazzjoni domestika jew interna tal-pajjiżek kif intqal mill eh, dawk li offrewna eh, il-prezentazzjonijiet il-leġislazzjoni Ewropea għandha tippermetti li l-maġistrat jew mħallef li jkun jaf x'inhu l-intenzjoni eh, l-intenzjoni tal-ġenituri. Forsi jista' jkun inħabba l-missier jew jew jew l-om ma jsibux xogħol allura għandhom bżonn li jispostaw għal pajjiż ieħor, imma l-intenzjoni tiegħu mhix eh, eh, eh, ta' skun ukoll waħda negattiva li ma jippermettix li dak it-tifel ikun mal-om jew mal missib Allura wieħed irid jistudja dan is-sitwazzjoni f'dak il-każ il-mħallef u jew maġistrat għandu bżonn jinvestiga din l-intenzjoni meta jiddeċidi fuq min għandu l-kustodja Mbagħad kien hemm eh, referenza għad-dritt ta' żjara. Eh, issa jinxtaq nirrifletti fuq il-kunċett innifsu fil-liġi Spanjola meta aħna meta wieħed eh, imur iżur tabib l-avukat bl-Ingliż jiġi appointment ma tifel jew tifla ma tmurx taraħ tgħaddi żmien miegħu jew wa Żmien ta' kumpanija, żmien li jaqsmu flimkien mhux dritt ta' żjara, l-idea ta' żjara jew eh, hija huwa ta' għal terzeru għal persuna terzer parti li li wieħed imur jaraħ. Aħna nħossu kol li eh, wieħed irid jaħseb ukoll fil-partijiet l-oħrajn tal-familja, tempju il- uh, il-nannit li ma jifmux għaliex kienem eh, kisret il-familja u għandhom ikollhom ċerta dritt li jkollhom relazzjoni mal-neputi tagħhom jew eh, neputija. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid huwa li ħafna minn dawn il-kwistjonijiet wieħed isolvihom jekk wieħed juża eh, il-prenuptial fis-sens ta' kuntratt qabel iż-żwieġ wieħed fis-sens wiesa fil-Unjoni Ewropea li forsi jista' jsolvi l-problemi daw tip ta' problemi meta mbagħad eh, fil-ħajja jkun hemm ċerta sviluppi. Grazzi. Ja, vielen Dank. Vielleicht nur nochmal. Grazzi. Dwar dil-kwestjoni ta' definizjoni u traduzzjoni ta' aċċess jew drittijiet ta' aċċess dikka forsi tista' tkun eh, problema għandu xaqsam ma' ma' traduzzjonijiet. Imma fil-Ġermanja wieħed juża il-terminu drittijiet ta' ċess, mhux drittijiet li jżur, jiena notara. U Jien dejjem nissuġġerixxi li l-koppji għandhom jiffermaw ftejm qabel iż-żwieġ prenuptial imma ma ħafna drabi jkollhom fil-fiduċja fl-imħabba u ma jiffirmafx imma użiet u użiet people eh, nies li qed jinifirmuha eh, ċifra qed tiżdied fil-Ġermanja sa hija għolja. Jina smajna wkoll eh, il-terminu ta' kustodja konġunta, xiftit mit traduzzjonijiet kienu naqra strambi u koll Sur Diaz Cicero tal-Senat komda. spena spanjol. Zerx mistoqsijiet għal dawk li għamlu prezentazzjonijiet għax u ovvjament eh, biex nir-ringrazzjom ta' ma fl-istessin biex eh, ikollhom l-opportunità forsi jitkelmu għal iżjed. L-ewwel mistoqsijiet huwa l-artiklu 13 tal-Konvenzjoni tal-Ajja dwar il-violenza bejn eh, s-sessi. Eh, hemm dibattitu fuq dan dwar jekk wieħed mill-ġenituri normalment l-irġiel eh, ġieli jkun nisa wkoll ma normalment jkun hemm każijiet ta' violenza fuq il-ġenitur l-ieħor x'jiġri dwar il-possibilità li jkun hemm l-kustodja dwar dak il-żmien dak il-ħin u x'esperjenza hemm tal-applikazzjoni tal-artiklu 13 u l-kunċett tar-ritorn żgur x'inhu mal-parametri. Għandi mistoqsija oħra l-ewwel tlieta tal tkellmu. Aħna nitkellmu dwar l-artiklu 46 dwar il-proposta tal regolament dwar ċertifikat ta' suċċessjoni. 2009 eh, 1057 l-lum eh, tliet kellima tkellmu dwar affarijiet li għandhom xaqsmu mal eh, netwerk ġudizzjarju dwar eh, kollaborazzjoni ġudizzjarji. U l-mistoqsija hija jekk din hija ħaġa li għandha x'taqsam mal-realtà li għax sakemm sirt senatur jiena kont membru ta' netwerk ġudizzjarja u jiena fiċ-ċirkustanza qegħdin fiha li Eh, l-sforzi bla, sens sens eh, neħdu melankonija Ma nafxek dak li qed jgħidu huwa xewqa minnaħa tagħhom jew huma verament bbażata fuq realtà ta' dan netwerk ġudizzjarju. U biex nagħlaq eh, u anke biex għalħin kol ma rridx nabbuża. jinn naħseb li d-divorzju mandux eh, eh, eh, memx għalfej bizzejiet li jkun hemm naħa li trid li jkun tiddivorzja. Ma sifx li hemm bżonn nfittxu xi ħadd li uħati bizzejiet li jkun hemm il-volontà ta' naħa biex jkun hemm divorzju. Ma sibx li hemm m'għandux ikun hemm dritt ta' żjara ma dmir ta' żjara u jekk m'hemmx minuħati, ħati Allora, il-kustodja jew l-amministrazzjoni ta' kuljum eh, tal-taħt tal għandha tkun ħaġa maqsuma bir-responsabilità. Jekk sakemm aħna ma nkunux nafu li jkun ta' dannu għal dak taħt l-età li jkun fil-kumpanija ta' wieħed minn ġenituri. <clears throat> Naħseb li għandna noqdu attenti biex ma nagħmlux sforzi inutli u kif sar dal-ħodu kol waħda li eh, prezentat paper dal-ħodu li wieħed għandu juri ziet fiduċa fl-skambju ta' l opinjoni tal-oħrajn. Dak li noħloq jien personalment ħaġa tajba, ma jien għandi nafdi, nafda, għax aħna għanna kultura ġuridika, ovvjament, għam sistemi differenti, anglo sesson wieħed eh, Ġermaniku jew wieħed Latina, imma aħna għandna qed naqsmu ħafna affarijiet drittijiet tal-bniedem fil-Parlament eh, għanna aħna għanna komuni din il-kultura. Allora jinnu għandi nuri fiduċja fis-sentenzi u l-idejat taħat ieħor f'pajjiż dak, li eh, hija l-opinjoni tiegħi tiegħi imma fl-istess ħin għanna bżon li aħna narfu iżjed il-kwalifiki ġuridiċi li ġejjin min ħaddieħor rispettaw is-sentenzi ta' ħaddieħor għax aħna qegħdin f'spazju komuni ta' ġustizzja. Baqanna ħafna biex navanzaw imma naħseb li għanna rispettaw dak li kollegi l-oħra għamlu ma nħostux li nfusna aħjar jew inqas minn ħaddieħor imma fl-istess fuq livell forsi kun jistaw jirrespondi u raġiċu. Grazzi. Vielen Dank. Nun hatte noch Frau Francesca Almeida vom Portugiesischen. Grazie Hafna. Es signora Almeida mel parlament Portugies. Grazie Hafna, signora Presidente. Membri tal-Parlament, Senjuri, xtaqt nibda billi nirringrazzjakom fisem l-Assemblea tal-Repubblika tal-Portugal tal-organizzajtu din il-laqa naħseb li kienet esperjenza tajba ħafna li jina l-konna fu li impressjoni taħin u xtaq tal-daqstant naddi xie punti malajn malajn u inkompli fuq dak li qalu kollegi tiegħi responsabilità fuq uh, eh, każijiet ta' konflitti transkonfinali u konsiderazzjoni ġenerali fuq uh, eh, situazzjoni internazzjonali. L-għannet rikonoxximent ta' rulings minn stati membri oħrajn li jitrattaw responsabilità tal-ġenituri. Ovvjament, huwa importanti tisma' mit-tifel u għandu jkun hemm obbligu li nisimgħu mit-tfal fuq kif nideterminaw min jieħu kustodja Illum hemm modi differenti kif tagħmel l-affarijiet hemm dispożizzjonijiet differenti kif tisma' wkoll mit-tfal. U wis nibża li dan jista' jwassal għal falliment illi nirrikonoxxu rulings fuq responsabilità parentali minn stat membru ieħor, għaliex stat membru jista' jiddeċiedi li qed tifel ma ġiex, eh, ma semax kif suppost fl membru liħor. Għal ta' mis mistoqsija tiegħi. Forsi m'għandix ikun ġust li nistabilixxu standards minimi għal proċedura ta' smiħ ta' tfal sabiex dan ma jirrappreżentax ostaklu u sabiex ukoll dan ma jwassalx għal dewmin bla bżonn proċeduri legali li ma jkunux fl-ħar ħar fl-interess ta' tfal. Adozzjoni internazzjonali l-interess ta' tfal huwa l-iktar ħaġa importanti fil-proċedura ta' adozzjoni fil-Portugal li timbraw insibu l-aqwa familja tfal. sfortunatament ir-riżultat mhux dejjem ikun dak li jridu ċittadini hemm liġi ġdida issa illi eh, tistabilixxi possibilitajiet tal-adozzjoni speċjalment tal eh, tfalijiet jiġu kurati. Però jekk nikkomplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali, l-affarijiet ħajkunu komplikati anka għal dispożizzjonijiet internazzjonali xem ħafna spejjeż involuti, anka spejjeż ta' vjaġġar minn stat membru għal ieħor jekk ikun hemm proċedura aktar imtawla tipprova tirrikonċilja wkoll żewġ sistemi differenti u fl-aħħar mill-aħħar ma naħsibx li għandna nissorprendu ruħna jekk naraw li 53 eh, eh, tifel u tifla barranin ġew adottati fil-Portugal u 11 tifel u tifla Portugiżi ġew adottati f'pajjiżi oħrajn. Naħseb il-realtajja l-istess għal kulħadd u uh, forsi aħjar ikollna standards minimi sabiex niffaċilitaw l-adozzjoni internazzjonali li jekk din tkun l-aqwa soluzzjoni għat-tifel jew għat-tifla. Dan jista' jkun il-każ pereżempju għal tfal ta' taħt 12 sena, grazzi il-membri Grigu Portugizi it nejt tkellmu dwar l-importanza li nisimaw li tfal u għalek ħanistaqsir l-esperta tana eh, Sinra Sigrin biex tgħid xi ħaġa dwar meta dawn għandhom ikunu voluti fis-smieħa. Grazzi ħafna jina ma tantx nixtieq insemmi xi eta speċifika Jina naħseb però li seba' u tmin snin huma żgħar aħna fl-Iżvezja ma nisimgħuhomx sakemm ma jkollhomx aktar minn 16 u 17-il sena. E, iġifiri, biex wieħed jisma, e, meta wieħed jisma tfal e, il-ġol orti ma tantx hija xi ħaġa tajba impossibiltajiet oħra li wieħed jisma li tfal imma barra l-orti. il-mistoqsijiet l-oħra naħseb aħjar ġu trattati b'mod bilaterali, speċjalment dawk dwar l-adozzjoni. Eh, issa ħanadi il-mikrofon l-Sinjura Beck biex tagħlaq id-diskussjoni. Grazzi ħafna, jiena naħseb li tassew Kena Sessjoni ta' nafsina li kienet utli ħafna. Konna t-netkelmu fuq responsabiltajiet u protezzu ta' tfal. Għandi sezzazzjoni kemm fuq livell nazzjonali, kif ukoll internazzjonali, eh, għandna ċertu emozjonalità marbuta ma' suġġett, qed nitkellmu fuq kwistjoni sensittiva ħafna u eh, anka fil-liġi tagħna meta nitkellmu fuq konflitt bejn ġenituri u tfal Meta jkun hemm tfal involuti dejjem ikonna diffikultà sabiex insibu soluzzjonijiet għaliex għandna dokumenti fuq protezzjoni tal-adulti ma ridu wkoll eh, nżammu f'moħħna il-protezzjoni tat tfal. Issa l-internazzjonizzazzjoni tal-rabti ta' tem diffikultajiet biex nagħmlu dawn. Kien hemm numru ta' punti li tqajmu llum nsammejt nota tagħhom u uh, ħani provaw anka nanimaw dibattitu fuq livell nazzjonali, imma mill-nista' ħafna strumenti internazzjonali li jeżistu anka grazzi għal Brussel tnejqa waslu għal titjib fil-fatt u koll fid-dawl tal-urġenza u s-simplifikazzjoni. L-urġenza hija importanti, hija importanti għaliex hija xi ħaġa Illi nistaw nsejħu la motiħor, u kem tifel li għaddej minn post tal-liħor, anka fuq livell nazzjonali s-situazzjoni timbidel u timbidel ħafna. Anka vidaw tal-fat li tifel jispiċċa sena maġentura anka, anka kontra l-liġi. U malajf f'kas pal dawn irridu intervjenu għal ġitta tifel. Imbagħad fid diskussjoni smajna wkoll fuq l-importanza ta' drittijiet ta' tfal. Ħafna drabi nitkellmu dwar il-dritt li tfal jisprimu ruhom. Issa, milli ma' età nibdew nisimgħu it-tfal? nibdew minn seba, minn 12 sena, daqt jibda da dibattitu fuq dil-kwistjoni. Imma ħaġa li hija importanti u li hija valida fuq livell internazzjonali u l-mod kif nisimgħu l-tfal għaliex rridu nistaqsu li jkun hemm speċjalisti. Wieħed mill-imħalfin, wieħed l qed hemm l-imħallef li tagħmel dan u anke loġistika l-post fejn nisimgħu il-datfall. Għaliex it-tfal li tiġi assistit jew minn avukat speċjalizzat jew persuna illi hija tal-fiduċa illi tista' tesprimi ruħa b'mod neutrali u minajr ma jkunx implikazzjoni ta' natura oħra. U naħseb li hawnhekk fuq livell internazzjonali dan huwa importanti wkoll. Punt ieħor relevanti f'dan l-aspett internazzjonali minn dak li smajt għandna valuri il-koll naqsmu fl-Europa meta nitkellmu fuq eh, dritt tal żjara il-possibilità tal-ġenituri, il-responsabilità tal-ġenituri, ta' sistemi legali differenti. Umbat ukoll nisimaw fuq l-aqwa prassi bħala linji gwida. Huwa importanti li jkollna skambju ta' l-esperjenzi bejnietna. U hawnhekk għandif' moħħi speċjalment akkumpanjament fuq livell internazzjonali. Mhux għax nirrit nwaqqaf dan, imma wis nibża li speċjalment meta nitkellmu dwar konflitt nistaw infittxu grazzi għal miżuri legali u miżuri amministrattivi u anka fid-dawl ta' deċiżjonijiet li jieħdu jitiedu mistati membri meta ma naplikawx dak li suppost naplikaw meta nippruvaw nikkomunikaw ma' interlokutur dan jista' jsir dejjem billi nakkumpanjaw l-itfal kemm ikked qed nitkellmu fuq drittijiet tal żjarat hom kam sriħt u rridu nkunu operattivi minn perspettiva legali irrid ikonna kontest ideali wkoll għanna niprovdu l-aqwa informazzjoni sabiex dawn il-persuni jistaw jappellaw. Fismin tal-ħtif għanna nirriflettu u mannix nasla l-konklużjonijiet malajr irridu nsibu soluzzjoni għal konflitt u anka fil-kontest internazzjonali dan huwa importanti wkoll u jista' jkun ta' eh, suġġett ta' investigazzjoni ulterjuri. Grazie ħafna. Mela, eh, dak eh, spiċċa il-workshop dwar it-tfal u l-ġenituri u drittijiet tagħhom. Nirringrazzakom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Issa naddi il-mikrofonu l Luigi Berlinger li huwa l-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali li ħajkun il-President tal-aħħar parti ta' dan il-workshop. Wasanna għall-aħħar sessjoni, raba sessjoni ta' dan il-workshop illi rridu neddetikaw għall-istat ċivili. Fid-dibattitu tal-lum fuq il-bini ta' Ewropa Servizz ċittadini u l-familji, kwestjoniet li għandhom xjaqslu mal-ċirkulazzjoni u rikonoxximent tal-atti ta' status ċivili huma punt importanti jistaw jiġu konsidrati pala fatt marġinali ma naħseb li dan mhuwiex eh, din mhix verità. Id-dritt ta' ċittadin Ewropew illi jivvjaġġa fl-Ewropa u eh, jaħdem u jgħix fl-Ewropa ifisser li persuna tista' tiġi rikonoxxuta kif suppost f'kollinkwa stati membri fej persuna tiddeċidi li tgħix jew taħdem. Fi kliem ieħor kull ċittadin irid juri l-status ċivili tiegħu u jikseb eh, drittijiet anka skont varjazzjonijiet, indipendentement minn fej qed jgħix jew taħdem il-persuna. Il-libertà ta' moviment m'għandix biss tkun affermazzjoni ma tkun parti integrali tad dinjità tal-persuna u ta' rikonoxximent ta' persuna. Il-fatt li din il-libertà hija rikonoxxuta kostantement anka l-status e li kull ċittadin iġib miegħu u dan id-dritt tal-status ċivili rikonoxxut identifik li jista' identifikat faċilment mhux permezz ta' prassi burokratiċi ma kollox isir b'mod faċli ifisser li ċittadin mandux jiġi konsidrat bħala eh, mistieden bħala personali mhix parti mill-pajjiż. Mhix kwestjoni ta' konġessjoni din. Ħadd mandu eh, jistħi minn diversità tiegħu għal-bċaqsam status ċivili, għal daqstantu importanti il-persuna tiġi rikonoxxuta. Nizguraw il-kontinuità tal sitwazzjonijiet legali ta' persuna f'pajjiżi ieħor. U billi hemm numru ta' każijiet tal-iex fuq 15,000 fil-każ fis-sena ta' traskuzzjonijiet ta' status ċivili. Terz minn dawn il-5000 każ għandhom xaqsmu ma' dimensjoni transnazzjonali. Għal daqstant problema hija relevanti anke mill-perspettiva ta' figuri. Il-mobilità ta' ċittadini waslet għal diffikultajiet marbuta mal-kisba u rikonoxximent tal-atti ta' status ċivili u għal daqstan ta' dokumentazzjoni ta' min eh, ta' aħna pal-individwi fl-Ewropa għanna 80.000 eh, uffiċi ta' status ċivili fl-Europa. Għaxe kultant Naħseb li hemm 80,000 ostaklu għaliex il-preżenza ta' uffiċċju f'sistema burokratika ħafna drabi tirrappreżenta diffikultà. L-iktar faċli ta' membru ta' uffiċċju li nitobux ħaġa jidinna mhux possibbli. U aħna rridu niżguraw li fl-Ewropa dan ma jintqalx iktar. Imma li ikun dritt mhux biss bil-paroli biss imma wkoll dritt illi taffi l-burokrazija. il-formalità li nelegalizzaw per eżempju u jew li nittraduċu dokumenta status ċivili. Dan u dritta ċittadini sab diffikultà ekonomika u kulturali. Anka żmien twiet biex ikollok traduzzjoni, l-ispejjeż dan jikkomprometti l-integrazzjoni ta' ċittadin fit-tessut soċjali. L-lum propja ċittajt li nitkellem u naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum anka fil-ħajja ta' ċittadin ordinarju Ewropew. Mhux forsi ħaġa eh, illi tant tidher però ħaġa li taffetwa kulħadd. U jidher li hemm disparità bħal ħafna fil fl-Ewropa u anka eh, tfisser punt pozittiv u negattiv bejn il-livell nazjonali fil traskrizzjoni ta' status ċivili u anka fil-kontenut ta' traskrizzjoni il-farmra ħat inkludi xiex. Kirkopji jistaw jizewġu fi stat membru speċifiku minn kif fatt li fil-pajis liħor memx dokumenti u bekk ikonna ostaklu l-aspet fundamentali tal-ħajja. Jek mux proibizjoni għal-menu, għet nitkellmu fuq komplikazzjoni zejda. Għaliex l-Europa għandha tikkomplika il-ħajja ta' ċittadini tagħha? Għalfej l-istati membri tkomplamlu dan? li tirreġistra stat ċivili fi stat ieħor hija komplikazzjoni ħafna drabi. Biżejjed nasbu fuq modilitajiet differenti tal-loti tal-kunjon, per eżempju. Hemm pajjiżi fejn ħafna ċittadini kollha bżewġ kunjomijiet. Il-fatt li ħafna jirrifjutaw dan u jkollhom jirreġistraw kuljom wieħed persuni għandhom ċittadinanza doppja għalli f-passaport għandhom kol-jom u fil-passaport li għal kol-kum jom iħor. Fatbal dan jista' joħloq diffikultà, ovvjament, anka floti ta' drittijiet għaliex mhuwiex rikonoxxibbli ċittadini li għandu żewġ kuljamijiet differenti. Qed nagħmel eżempju sabiex ngħid illi id-dritt għall-isem huwa dritt li tkun eh, inti nifsek U l-leġizlazzjoni trid tikkonoxxi l-isem propju mhux dak li tixtieq il-leġizlazzjoni fil-ħajja ordinarja dan it ostaklu. U fl-ħarnet disparita fil-regoli ta' zwiċ. Mux biex u kussuniet klassiċi ta' l-etrojom omosessualita. Aċċettati minna ħaw mux minn oħra. Imma għat nitkellmu hawnhekk fuq iktar minn aspett wieħed ta' żwieġ. il ma jkunux konċidenti f'pajjiż jew ieħor jistgħu joħolqu problemi Almenu fuq livell ta' ċertifikazzjoni. Għandu jkun hemm rikonoxximent u rikonoxximent ġust. Diffikultajiet marbuta ma' diverġenza ta' livell ta' sistemi nazzjonali jilimitaw fl-aħħar mill-aħħar u jostakolaw iċ-ċirkulazzjoni ħilsam. Il-Parlament Ewropew indirizza il-problema u ġibet l-attenzjoni ta' distorzjoni oħrajn, speċjalment dak nazzjonali, fuq ħtieġa li nsolvu l-problemi prattiċi illi ċittadini jiltaqgħu magħhom fuq kwestjonijiet eh, legali differenti. 25 novembru fir provajna il-programm ta' Stokkolma u tlabna lill-Istati membri sabiex jattmaw bisħiħ drittijiet marbuta ma' ċittadinanza tal-Unjoni. U għal daqstant tkellimna fuq l-insolvu il-problema ta' rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti nazzjonali ta' status ċivili kemm fil-format tagħhom anke fil-kontenut. Din hija l-filosofija ċentrali tal-spazju ġuridiku Ewropew, rikonoxximent ta' deċiżjonijiet, rikonoxximent tal-titli ta' studju, tal-kwalifiċi u anka rikonoxximent tal-istatus ċivili. Dawn huma aspetti differenti li jgħidu li ma rridux leġizazzjoni waħda uniku, unika di mhux possibbli, rridu illi ikonna kondizzjonijiet sabiex ikun hemm il-fiduċja reċiproka. Ġifieri jkun hemm rikonoxximent reċiproku. Pajjiż jaġixxi b'mod jekk pajjiż ieħor ma jaġbux xorta rrid jaċċetta għaliex dan jiffaċilita l-mobilità taċ ċittadini. Għal daqstant il-Kommissjoni qed tipprepara Green Book interessanti illi jgħin jiffaċilita id-dritt għal traskrizzjoni, għal varjazzjoni u anka ħalli il-proċess jimxi b'mod rabitu u biex il-ċittadin kun sodisfatt. Approvajna u kol rapport reċentement fil-parlament, rapport prezentat minn istess, illi tratta il-pjan ta' azzjoni għall-attuazzjoni tal-programm ta' Stokkolma. Waħda mill-prioritajiet imsemmija hija ir-rispett għal ħtiġijiet ta' ċittadini f'dan ir-rigward u ċittadini Ewropej 58% minnhom ħasbu li hemm bżonn eh, miżuri komuni fuq livell ta' Unjoni sabiex naġevolaw il-rikonoxximent tal-istatus ċivili. Dan skont il-Eurobarometer għal dak se risposta hija risposta komuni anka skont ir-rikonoxximent reċiproku ovvjament. Imma risposta komuni li tiżgura li ċittadini livell ekvivalenti ta' protezzjoni ta' drittijiet tagħhom indipendentament fejn jinsabu. Speċjalment għal dak nixaqsa ma' dritt għall-isem, għall-identità, għall-possibilità eh, ta' ħajja privata, rispetta ħajja privata, dritt għal switch u li persuna tiforma familja. Sarx nikkonkludi billi ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha tkun għas-servizz ta' ċittadini. Dan itqal dal-għodu, tkellimna dwar ħafna drabi, din hija l-mira illi stabilixxejna. L-egoizmu nazzjonali ma jistax jirrappreżenta ostaklu għal din il-mira. Id-disparità tal regoli nazzjonali għal sant mandomx u diffikultà għal ċirkulazzjoni ħilsa u l-fiduċa reċiproka fis sistemi ġuridiċi fl-Stati membri l-oħrajn u għanna nibbażaw ruħna fuq l arfi reċiproka u rikonxement reċiproku l-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali Għallek għanna din l inizjativa l-Parlamenti Nazzjonali għandhom flimkien ma' soċjetà ċivili jizviluppaw dialogu komuni sabiex niksbu il-mira tagħna. U għal daqstant, xtaqt eh, grazzi għal din introduzzjoni niftaħ id-dibattitu l għonet nilqa fostna l-esperti, il-Komissjoni Ewropea u koll li ħat tippreżenta l-Green Book tagħha fuq l-istatus ċivili u anka nilqa' magħna lil il-komitat ta' esperti li issa twessa anka tal-li aġevola ix-xogħol intergovernattiv dan il-qasam. Xtaqt infakkarkom ukoll illi il-ħin huwa limitat għal 10 minuti għal kun prezentazzjoni. Nagħti l-kelma lill-Professur Paul Lagarde, professur tal-liġi fl-Università ta' Pariġi. il tar rapport tiegħu huwa reġistrazzjoni tal-dokumenti ta' status ċivili f'każijiet transkonfinali, situazzjoni preżenti fl-Istati membri u inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok, Professur Lagarde. Grazie ħafna, President kifet inti fil-kommenti tijak tal-bidu, iċ-ċittadini kollan dam id-dritt illi jiċaqilqu minn posta li ħolu jiexu f'pajjiżi differenti. E, dan ifisser li l-istatus tagħhom ċivili li tiġi e, rikonoxxut. Jiġifieri l-istatus tagħhom hekk kif stabilit fil-ċertifikati uffiċjali tagħhom bħala ċitt dini dawn għandhom ikollhom id-dritt li jiċċaqilqu minn post tal-ieħor flimkien ma l-istatus u ċivili tagħhom u ċertifikati tagħhom u ma titneħilhomx identità tagħhom meta jaqsmu il-konfini palissa, però dan mhuwiex il-każ u hemm ħafna inizjattivi li qed jippruvaw isolvu din il-problema il-Kummissjoni Internazzjonali fuq il-status ta' soċjetà eh, ċivili edha fi Strasburgu hija organizzazzjoni intergovernativa żgħira illi għandha ftit rizorsi fl-Unjoni Ewropea però qed tipprova titratta eh, din il-kwestjoni tal-arfin tad-dokumenti tal-status ċivili u l-evidenza f'dawn id-dokumenti l-konklużjoni tiegħi llum tkun li għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-ICCS li hija fil-fatt eh, l-isem ta' din l-organizzazzjoni fil-qasir għal benefiċċju ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Issa nidħol faktar dettal meta wieħed iċċaqla eh, minn posta liħor jieħu l-istatus eh, ċivili tiegħu fid-dokumenti li jkollu ċittadin bażikament ikun qed jipprova juru juri l-istatus tiegħu ċivili. Din mhux hemm faċli biex jagħmluha l-avvenimenti li bidlu l-status ċivili tagħhom barra barra mill-pajjiż għandhom ikunu eh, rikonoxxuti eh, u għandhom ikunu imniżla fil-ċertifikati eh, per eżempju, persuna tmurtejx l-istat membru ieħor, jirti z hemm, ipoġġi fal iskola, emmek jew anka jirtira f'dan il-pajjiż dan ikollu bżonn juri xinu għal l-istatus ċivili tiegħu, ġifiri jirti ikollu l-atti eh, abbozzati fil-pajjiżu fil-pajjiż tiegħu ta' oriġni hemm problemi eh, marbuta ma' dan l-ewwel net it-traduzzjoni il-pajis ta' residenza ovvjament ma jistax wieħed jistenna li dana jifhem dokument eh, li jkun miktub f'lingwa li huma ma jifmuwiex il-ICCS stabilixxa numru ta' konvenzjonijiet dwar il-ħruġ tal-ċertifikati tal-istatus ċivili għall-awtoritajiet barranin l-għan ta' dan huwa biex jgħinu l awtoritajiet biex jirrikonoxxu iċ-ċertifikati, per eżempju ta' twelid, ta' żwieġ, jew ċertifikati oħra bħal dawn. L-idea hi li jiġu armonizzati dawn il-ċertifikati ta' status ċivili permezz ta' forom multilingwali li jkunu faċli li tarafhom eh, li jarfuhom il-pajjiżi firmatari. Il-Konvenzjoni 16 tal-1976 dwar il-ħruġ ċertifikati multilingwali ġiet ratifikata minn 20 stat membri li 12 minnhom huma membri tal-Unjoni Ewropea hemm idea oħra tal kummissjoni eh, Ewropea ta' Sinjura Reding fil-fatt U din hija li jinħolo eh, dokument wieħed ta' status ċivili biex eh, ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkun jista' juri eh, l-status ċivili tiegħu fej ikun hemm bżonn. Din hija idea li l-ICCAS S semmiet ukoll xi snin ilu waħda interessanti u ta' min jistudja, però hemm anka diffikultajiet prattiċi għall-implementazzjoni tagħha ħaġni dokumenti li ġiri maħluq għabbażi ta' ċertifikati diġa eżistenti li jridu jiġu rikonoxxuti. Fl-istess waqt dan il-dokument uniku rrid ikun streamlined biex ma jinkludix dikjarazzjonijiet li m'għandhomx ikunu mamula mamula pubbliċi fl-awtoritajiet tal-istati membri mbagħad hemm ukoll informazzjoni ċentralizzata li hija miżjuda fil-dokumenti ta' sta status ċivili meta dan eh, dawn id-dokumenti joħorġu minn pajjiż għal ieħor. Tista' pereżempju titwilet minn pajjiż inti u mbagħad tiġi rikonoxxut f'pajjiż ieħor, tiżżewweġ fit-tielet pajjiż, tiddivorza fir-raba' pajjiż u dawn l-istadji kollha Għilek jedu li kunem għat reġistrat eh, illi li jkun et eh, juhu nota tal-bidla fl-status ċivili. Persuna pero għandu jkun e, mm, kapax li kollu dan kollu reġistrat dokument uniku u bekk il-ħajja tkun ħafna aktar sempliċi anka jekk dan iseħħa forsi fil-pajis tal-persuna, fil-pajis oriġni tal-persuna. Eh, dan palis ovvjament ma jseħ, mux qed iseħħa l-ICC se tipprova taħdem biex ikun hemm dan l-iskambju internazzjonali. Jiġifieri jekk ikollok ċertifikat ta' żwieġ jew ta' mowt f'pajjiż, l-awtorità ta' dak il-pajjiż tibat din informazzjoni lil fil-pajjiżi differenti eh, skont l-interess tal-partijiet involuti biex eh, jgħinu l-arfin bejn l autoritajji differenti hemm formali uniformi il wieħed irid jimla. Il-prinċipju ġenerali huwa wieħed faċli wieħed jitkellem dwar imma il-prattiċità tiegħu hija diffiċli għax ehm, mhuwiex ċarx informazzjoni għandha tindbat minn pajjiż għal ieħor u il u In qed isiru negozjati biex tiġi finalizzata xi ta' informazzjoni ħad tiġi inkluża f'dawn id-dokumenti ta' status ċivili. L-aġġornament ta' dan dokumenti huwa possibbli biss jekk eh, l-avvenimenti li jbidlu l-istatus huma rikonoxxuti fil-pajjiż li tkun qed jirċivi din informazzjoni. U dan eh, ġalli nitkellem fuq il-punt li jmiss jiġifieri l-avvenimenti eh, ta' bidla fl-istatus f'pajjiżi barranin per eżempju, persuna tmur tex pajis ieħor għandhom daw id-dokumenti li huma aħna għansum li huma aċċettati, imma dak iċ-ċittadin ikun jixtieq illi avvenimenti li hemm inkludi hemmhekk, jiġifieri iż-żwieġ, it-tfal, e, imwiet, dawn jiġu rikonoxxuti mhux biss fil-pajjiż t-oriġni tiegħu imma anka fil-pajjiż fejn dan din il-persuna marret toqgħod l-Unjoni Ewropea hawnhekk net pionier fil-arfin, pereżempju ta' divorzi. Aħna tkellimna llum dwar il-Brasil snejn għali għamlet dan l-arfin reċiproku possibbli. Il-orti tal-ġustizzja wkoll ħarset lejn id-dan il-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea f'każijiet partikolari u anka l-użu ta' isem patrimoniku ta' e, e, e, tifel jew tifla fil pajjiż ta' residenza tagħhom li kienet differenti mill pajjiż oriġinali tagħhom, però għad baqa' ħafna xi jsir sakemm ikollna għarfin ġeneralizzat ta' dan l-status ċivili u l-bidliet illi jiseħħu fih meta dawn iseħħu f'pajjiż terz. għax forsi dak il-pajis ma jħossx li dak l-avveniment huwa avveniment li huma rikonoxxu taħt il-liġi privata internazzjonali. il qed nippruvaw nagħmlu huwa illi noħorġu eh, minn din is-sitwazzjoni eh, illi eh, minħabba liġi ta' konflitt kien hemm konvenzjoni riċenti dwar il-bidla tal-sessi gender, gender change u il-bidla tal-isem u l-arfin ta' anka tal-unjoni reġistrati hemm tliet affarijiet illi aħna rridu nirrikonoxxu hawnhekk. E, huwa diffiċli wieħed ikollok l-istatu ċivili eh, rikonoxxut jew il-bidla tiegħu meta din isseħħ barra mill-pajjiż ta' oriġni. Naħseb illi wieħed irid uh, jiġbor uh, l-esperti u l-esperjenzi tal-ICCS u dan jista' jseb tliet modi. L-Unjoni Ewropea tista' forsi eh, tfittex il-konvenzjonijiet uh, biex toħloq strument komunitarju. Huwa possibbli eh, eh, li li jekk dan ma jsirx, allura ma nkunux nħdu vantaġġi tal-esperjenzi tal-ICCS u l-istrumenti tagħhom. Approċċ ieħor jista' jkun huwa li l-istati membri jirratifikaw xi ftit mill-konvenzjonijiet tal-ICCS, pereżempju in-numru 16 li jiena semmejt ftit ilu dwar il-ħruġ ta' ċertifikati multilingwali. U il-konvenzjoni tal-arfin tal-sħubijiet eh, partnerships, possibilità oħra tal-Unjoni Ewropea hija illi din tkun parti, eh, minn negozjati li qed isiru bħalissa fl-ICCS. Bħalissa il-konvenzjoni tal-ICCS eh, ma jippermettux organizzazzjoni reġjonali u reġjon li organizzazzjoni reġjonali fl fil-konvenzjoni taħħa, pero xejn mu qed iżomna milli eh, namlu hekk għal tajmit ġodda illi għadhom qegħdin jiġu negozjati. Jien qed nitkellem fismi hawnhekk mhux fissem l-ICCS għalkemm jien ħdimt anka magħhom għal ħafna snin. Naħseb illi dawn l Eh, eh, dawn l-approċċi li semmejt għandna inħarsu lejon biex niggarantixxu il-benesseri taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi li, li professor Lagarde. Issa naddu il-mikrofonu lil Chantel Nas li għad direttur tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar l-Istatus Ċivili. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li tajtun il-mikrofonu wara Sur Lagarde. Jiena ħankun qed insemmi xi punti li diġà semmaw minnu, però li nixtieq nibda u għalli ngħid eh, eh, x'tagħmel il-Kommissjoni Internazzjonali tal-Istatus Ċivili tagħmel ħafna affarijiet. l-ICCS ila taħdem fir-reġistrar tal-ismijiet li huwa hija kwestjoni importanti ħafna. Però mhux se nitkellem dwar dan, ħanitkellem dwar żewġ punti oħra jiena. Ministru dikom introduzzjoni sħiħa tal-ICC, jessa ċiġa semija il-professur La Gardu jek tridu tistaw anka taraw il-dokument li jina talkom eh, li jgħidilkom kollox dwar dak eh, dwar din l-organizzazzjoni u anka eh, semja punt importanti. l-ICCS prova tarmonizza l-ġiet eh, marbuta ma' persuni u familji eh, fil rigward ta' dokumenti li jkunu ħarġu eh, f'pajjiżi oħra u l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-status ċivili bejn stati differenti u anka l-ħruġ ta' dokumenti li jkunu wieħed kun ħajħu miegħu meta jkun ħajtlaq minn pajjiżu bħala ċittadini wieħed ehm, ma jimpurtax li kollu e, identità kull imkien ma wieħed jimpurtax milli il-fatt li jekk wieħed juri il- e, ċertifikat ta' twelit il-pajis tkun qiegħed fih jifmu u jaċċettaħ mingħajr ħtiġa ta' ebda aktar formalitajiet. Jiġifieri dokumenti ta' status ċivili u ta' deċiżjonijiet oħra Eh, jist għandhom ikunu jistaw jinġarru mal-persuni parte mill-moviment Heles eh, din il- eh, il-moviment Heles mandux ikun paroli fil-vojt fl-ICCS aħna implementajna, ġew implementati dan il-prinċipju għal mill-inqas 60 sena. Il-ġifiri daw id dokumenti l-wet ista' iġġor minn pajis għal ieħor. Eh, dokumenti uniformi multilingwali, templates u li ma jkollhomx bżonn aktar traduzzjonijiet u approvazzjoni dawn jiġu aċċettati bħala evidenza fi stati membri oħra. Jiġifieri din il-formula multilingwali qiegħda fannes numru erba' hawnhekk taraw dawn il-formoli eh, multilingwali bit-tekst u bil-kaxxi eh, illi l-autoritajiet fi stati membri oħra jkunu jistaw jaqraw u jifmu. Imma ħabba l-lingwi differenti l-ICCS użat forma ta' kodiċi eh, minn flok għadet toqgħod tuża għaf għafari aktar komplikati, il-template tal-ICCS għalek i-permettiet il-dokumenti illi jiġu użati b'mod internazzjonali minn partijiet kontrajenti. Il-templates l-iktar sinifikanti, l-aktar sinifikanti huma dawk li semma il-professur Lagarde, u japplikaw għal 20 membru l-konvenzjoni 16 tistabilixxi dawn it-templates internazzjonali għal uh, ċertifikati tal-twelid, switch u mot. U għan referi u għan semmi u kol il-konvenzjoni numru 20 tal-1980 illi tifaċilita żwiġijiet uh, uh, barra tipprovdi ċertifikati li eh, kun eligibli u aċċettat faċar pajizi eh, ed jitqisu u kol bidliet fil-liġiet nazjonali fejn aċċettat iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sessi. Il-Konvenzjoni 17 u kol hija importanti tal-1977 il-dispensa minn serti atti u dokumenti din u kol tiġi applikata. E tinkludi dispensa mill-ħtieġa għal atti e, li referu l-status ċivili u l-istat eh, fiżiku, nazzjonalità, il-domiċilju u residenza abitwali. U, u, u skont il-konvenzjoni kwalinkwa għat dokument li joħroġ għal skop ta' twelit zwiċ jew eh, biex wet l-status ċivili. Għamina u kol mekanizmu ta' monitoraċ li jipermettu li dokumenti jiġu verifikati minn eh, l-autoritajiet ħroġ u anka għanna dokument multilingwali biex jiffaċilita din il-verifika punti ħorja proposta għal pjattaforma elettronika Kien hemm ħafna diskussjoni dwar eh, il-flus, ovvjament. Eh, dan huwa proġett li huwa ambizzjuż li dejja huwa li wieħed juża l-teknoloġija eh, avanzata għal moviment ta' dawn il-dokumenti u dan pala segwitu ta' dak li diġa sar tal-ICCA u jiffaċili tal-ħajja ta' ħafna ċittadini fl-Unjoni Ewropea u anka li l-in mill-Unjoni mill-Ewropa il-pjattaforma għall-iskambju ta' dokumenti iġifiri b'mod elettroniku li bdiet fl-2008 u hemmhekk ħareġ prototype biex e, nittestjaw eh, it-teorija dan il-prototype kien ta' suċċess u intuża f'Marzu tal-2009 u anka l-proġett ingħata fondi mill-Kummissjoni Ewropea fil-bidu uh, din kienet bits odda ta' komunikazzjoni eh, minn flok il-posta eh, tas-soltu. Il-pjattaforma elettronika tal-ICCS sa żviluppat eh, bizmin fil zvilupp tal-bidu kienet untużata biss għal dokumenti li kienem fl-annes tal-konvenzjoni tal-ICCS eh, li eh, setaw jużaw il-firmatari ta' din il-konvenzjoni eh, dan seta jintuża l-skambju ta' informazzjoni bej l-autoritajiet nazzjonali biex ma jkunx hemm bżonn naqas li titwaqaf pjattaforma ġdida fejn ma kienx hemm. L-affarijiet kanhom ikunu sempliċi sikuri e, u kemm jista' jkun bi spejjeż baxxi l-annes ħamsa e, jinkludi e, fih stampi ta' kif dan jista' jaħdem. Il-website tal-ICCS tinkludi wkoll video ta' kif jaħdem. Il-karatteristiċi l-enin tiegħu l-uffiċjali tal-istatus ċivili jużaw din il-pjattaforma fu eh, bil-kiet ta' teknoloġiku bis-sigurtà kollha. Kull ma jkun hemm bżonn huwa browser ta' u l-internet ovvjament. U sinjal digitali kompatibbli. Ovvjament biex eh, eh, wieħed jissimplifika trasmissjoni tal-informazzjoni eh, kull utenti juża il-mezzi normali immin kun qed jibgħat juża encryption u il-messaċ eh, għandu jasal għand eh, eh, il-persuna li suppost jasal għanda. Il-formazzjoni fid-dokumenti issa in, in, in, in, in, in, in, in, in, u l-data wieħed jirċivija b'dan il-mod u tiġi aġġornata b'mod dirett jekk ikun hemm bżonn. Jiġifieri traduzzjoni, legalizzazzjoni dawn jisaw joħolqu ostakoli għal moviment ħieles tal Iġifiri, din sa ikolla impatt fuq iċ-ċittadini u l-autoritajiet li trattaw dan l-istatus ċivili dawn id-dokumenti li jina eh, semmejt jisaw iħaffu l-affarijiet u iċ-ċittadini ma jkollhomx għalfejn jaħlu ħafna flus u ħin biex jiksbu id-dokumenti li jkollhom bżonn. Eh, l-iskambju tal-elettroniku ħajtejjeb ukoll il-ċirkolazzjoni tad dokumenti u E, naqas mill-ispejjeż għall amministrazzjoni jitejjeb ukoll il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u barranin u jitejjeb u jħaffef il-proċess kollha l-utenti l-pjattaforma ħadd tissikura wkoll l istatus id-dokumenti tal-iduru b'mod aktar sikur. Eh, biex aħna u kol niġildu kontra il-frodi fir rigward ta' dan dawn dokument tal-istatus ċivili li hija eh, xi ħaġa ta' periklu. Għad baqa xisir biex jiġi irfinat il-proġett hemm appoġġ mill-stati eh, membri li huwa importanti ħafna biex ikun hemm żvilupp tal-proġett kollu anka fir-rigward tal-salvagwardji legali u eh, l-użu. Eh, dan huwa strument miftuħ ġifiri kull stat membru, anka jekk ma jkunux membri tal-ICCS, jista jissieħeb din iskema. U jissiħeb ma' sistema elettronika għal din iskambju ta' informazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazie ħafna Signora Nast, naddu issa għal-Kommissjoni Ewropea, eh, Signora Sala, sastemojnen. Tal-unità fuq il-kooperazzjoni eh, ġudizzjarja fil-kwistjonijiet ċivili. Titħaddet fuq il-Green Paper fuq l-istat ċivili. Grazie ħafna, President onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, tal-Parlamenti Nazzjonali, Sinjuri, u pjaċir kbir għalija li kun qiegħed hawn magħkom biex nofrulkom l-idea tal-Kommissjoni fuq il-Green Paper ġeja fuq il-promozzjoni tal-dokumenti tal movement ħilsa ta' dokumenti ta' status ċivili din il-Green Paper jiġi adottata fċeji ġejn qarib Diċembru għat nitkellem dwar eh, l idejat li għanna palissa dawn ħajġu konfermati eh, bl-adozzjoni tagħha iżjed tard. Qed nitkellem kol pala l-ħar Għarra Allura kapaċi ħan repeċi ċerti elementi li ġa ġew eh, semmew matul din il-ġurnata verament interessanti ġifiri nitlobkom paċenzja il-prezentazzjoni tiegħi hemm maqsuma fit-tnejn. L-ewwel ħnitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-preżent, u mbagħad nitkellem dwar il-kontenut tal-proċess eh, ta' ta' konsultazzjoni pubblika. Għaliex? hija l-ewwel mistoqsija għaliex il-Kommissjoni qed tieħu azzjoni u eh, tniedi dawn il-proċess ta' konsultazzjoni biex tippromuovu l-moviment ħieles ta' dokumenti ħieles dokumenti pubbliċi u l-arfin ta' dokumenti ta' status ċivili. Ir-raġuni hija ċara mis-sessjoni tal-lum. Iċ-ċittadini, il-mobilità tal-ċittadini Ewropea hija realtà. U tinkoraġixxi eh, il-moviment. Dan hija ħaġa taffettwa dawk 12 miljun li jaħdmu jaħdmu jistudjaw u jgħixu f'pajjiżi oħra li mhumiex f'pajjiżhom. Madanakollu. kollu Dan dawn iċ-ċittadini Ewropej huma eh, konfrontati fil-ħajja ta' kuljum tagħhom bi ċerta xkiel dak l-għandu xjaqsam dokumenti pubbliċi meta huma jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Din hija ħaġa li eh, rajna dal-aħħar fir-rapport tal-Kommissjoni tal-2010 eh, dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni ħaġa li ġiet ikkonfermata wkoll bir-riżultati tal- l-Eurobarometer reċenti fuq il-ġustizja ċivili li ġie publikat fl-Ottubru tal-2010. Skont il riżultati tlet kwarti ta' ċittadini Ewropej huma favur li jkun hemm miżuri biex jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni ta' dokumenti pubbliċi bejn l-Istati membri. Il-Kommissjoni ġiġa qabel talbet li jsiru żewġ studji biex identifika d-diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom ċittadini f'dan il-kamp. Hemm wieħed li għandu x'jaqsam ma' legalizzazzjoni ta' dokumenti pubbliċi u studju ieħor dwar l-istatus ċivili fl-Istatu membri. Dawn it-tnejn huma disponibbli fil-website tal-Kommissjoni. Waħda mill lejum ta' waħda mill-raġunijiet ta' situazzjoni diffiċli jisibu lilhom minn ċiċadini u huma rekwiżiti biex wieħed jissottometti lill autoritajiet dokumenti pubbliċi li jagħtu prova tal-status ċivili tagħhom li biex jigwadanjaw ċerta dritt u jew biex ikunu soġġetti għal ċerta obbligu. Id-dokument pubbliku jista' jkun dokument ta' natura administrattiva att naturali, ħaġa servizz ċivili, kuntratt e, u deċiżjoni ċivili. L-ċittadini jistaw forsi jinta għamma ċerta diffikultajiet għax daw tip ta' dokument mhux dejjem aċċettati mill autoritajiet tal-Istati membri mingħajr ma jkun hemm xi formalitajiet amministrativi, pereżempju legalizzazzjoni jew preżentazzjoni ta' apostil. Dan il-sitwazzjoni iċ-ċittadini il sitwazzjoni iċ ċittadini Eh, eh, jagħmlu mistoqsijiet konkreti li huma l-awtoritajiet kompetenti li jiena nista' nitlob għal legalizzazzjoni. Hemm bżonn li wieħed imur hemmhekk personalment kemm ħatqom li. Din dawn il-formalitajiet ħajsiru fi żmien normali għax jien għandi bżonn dokumenti għada ħaj nista' ħajkun hemm bżonn ta' traduzzjoni. Dawn huma mistoqsijiet forsi li jiġru li mażar ma' u ma jun ta' nuqqasa ċertezza u frustrazzjoni għal ċittadini. ċittadini forsi ma jmorrux għand il-qrati b'dawn il-mistoqsijiet, ma dana kollu dawn eh, eh, jkunem hemm frustrazzjoni u retazzjonijiet ma jaqblux mal lantana tagħna nħolqu Europa ċittadini. Meta nitkellmu dwar dokumenti ta' status ċivili hemm mistoqsija oħra. Ġifiri, l-arfin tal-effett tagħhom il-kontenut. Dawn il-dokumenti huma dokumenti li l-autoritajiet l-autoritajiet uffiċjali tal-Istat membru jinnota l-avvenimenti eh, ewlenin tal-persuna eh, meta jitwielet, jizzewweġ, imut. Kif għadna? Kif smajna dawn il-dokumenti mhux neċessarjament li ma jwaslux għall-istess effett eh, fi stat membru ieħor Kull stat membru għandu r-regoli tiegħu għandu liġi sostanza, għandu liġi privata, li, regoli proċedura u dawn differenti fl-Ewropa. Per eżempju, paternità stabilita minn fistat u li huwa riflessa f'dokument mhux neċessarjament ħad tiġi magħrufa fl-istat membru ieħor. Inħabba differenzi fil-regoli eh, applikabbli nazzjonali biex wieħed ikun jista' jiffaċċa u jissupera daw id-diffikultajiet u biex niżguraw li ċittadini li drittijiet ta' ċittadini Ewropej jkunu iżjed effettivi dan huma eh, aħna għadin inni jkun hemm it-tnedija ta' din il-konsulta pubblika bil-Green Paper u din kopru żewġ kwistjonijiet. L-ewwel ċirkolazzjoni ħilsa tad-dokumenti u t-tieni eh, l-arfin tal-dokumenti tal-status eh, ċivili. Iż-żewġ kwistjonijiet huma koperti għax fiż-żmien, fit-tul, fil-ġejjieni kif intqal mill-pjantazzjoni ta' Stokkolma, il-Kommissjoni tiġi mitluba tikkonsidra l preżentazzjoni ta' żewġ proposti leġislattivi iżjed il-qoddim, iżjed il-qoddim fil-programm ta' Stokkolma. U dana huwa dokumenti biex wieħed jipprova jevita bżonn ta' postilli jew legalizzazzjoni bejn l-Istati membri, kif ukoll l-arfin tal-effett ta' ċerta dokumenti ta' status ċivili. Għalhekk biex wieħed jipprepara żewġ tipi eh, proposti il-għatissi ħassir il-konsultazzjoni pubblika li titratta fuq iż-żewġ kwistjonijiet. Aħna nħarsu iżed bid-dettall li l-ewwel waħda ġifieri l-moviment ħieles tad-dokumenti pubbliċi dawn huma dokumenti li juru li jkun hemm bżonn ċerta fatti, ċerta evidenza li ċittadini li jippreżenta l-awtoritajiet. U ħafna drabi l-awtoritajiet ah, eh, kollhom bżonn validazzjoni bil-proċess ta' legalizzazzjoni jew tal-oppostil. U lan huwa evidentement huwa raġonevoli lan huwa li wieħed ikollu autentifikazzjoni ta' dokument li huwa korrett fil-forma u kontenut tagħna jevita l frodi per esempio. wara dat tip ta' legalizzazzjoni huwa kapasti id-dokument jista' jiġi aċċettat fi stat membru ieħor. Ma dana kollu l formalitajiet uh, fil-prattika huma pis bla bżonn fuq il-ċittadin u għan jirrikjedu żmien u flus meta aħna qegħdin iżżomm f'moħħok li qegħdin f'Ewropa fej qed ikun hemm iżjed fiduċja fuq l-erja komuni ta' ġustizzja, l kummissjoni qed tistaqsi jekk forsi wasal iż-żmien biex wieħed ineħħi il-proċess tal-legalizzazzjoni u tal-appostil għad dokumenti pubbliċi kollha bejn l-Istati membri. Din hija mistoqsija li l-Green Paper ħa tagħmel. It-tneħħija tista' tiġi akkumpanjata minn kooperazzjoni amministrattiva bejn l-autoritajiet biex wieħed jagħmel skambju ta' informazzjoni biex wieħed ikun jista' jikkontatti l-awtoritajiet tal-oriġini jekk ikun hemm dubi jew mistoqsijiet dwar dokument li ġi sottomess. Biex wieħed isolvi l-problema tal-trasuzzjoni u biex wieħed inaqqasam. Eh, Nistgħu nipproponu formuli standard u għanni ġeġa esperienza minn eh, organizzazzjoni internazzjonali oħra dwar dat tip ta' formula standard It-tieni mistoqsija dwar eh, l-arfin reċiproku ta' dokumenti ta' stat ċivili huwa importanti wkoll. Fil-situazzjoni transkonfinali huwa importanti li għet ikun jaf li l-situazzjoni legali maħlu għafsatu ieħor tkunx jew ma tkunx fil-istat membru li jilqa. Allura bħalissa għandna aspett ta' status ċivili li huwa magħruf u jifiri il-fat li wieħed huwa divorzjat jekk id-divorzju sar fil- fil-regolament, fil-qafas regolament process nej, a, jekk dawn ikunu divorzjaw eh, l-Greċja jimaruf fl-Spanja. Dak huwa eh, tip ta' status ċivili li qed iċċirkula ġeġa. Allura aħna ħana tolbu eh, jekk forsi jkun hemm eh, tip ta' dokumentaġġ status ċivili ieħor li jista' jiġu eh, affiljazzjoni, eh, isem, tibdil tal-isem. Affarijiet li ġa kien hemm referenza lihom. Is-sistema legali tal-istati membri huma influenzati minn raġunijiet storiċi, aspetti lingwistika u kulturali. U dawn huma raġunijiet biex jkun hemm regoli fil-ismijiet. Ma dawn jista' jwaslu għal sitwazzjonijiet fej ċittadini eh, ma jkollux l-isem li jikorrespondu mal fejn u ma reġistrati. Jew inkella jistaw jispiċċaw bismijiet differenti stati differenti. U da huma kwestjonijiet li għandhom x'jasmu mal-identità tal-persuni. Kif smajna, eh, sar ħafna xogħol internazzjonali ġadwar status ċivili mill-Kommissjoni eh, Internazzjonali tal-Status Ċivili u jeżistu diversi konvenzjonijiet internazzjonali. Mux l-Istati membri mux kollha huma eh, jaqblu magħhom, għalhom ma solvulefx is situazzjoni. Għalhekk aħna l-Unjoni nħossu li l-Unjoni għandha jkollha benefiċċju tal- Eh, tal-Kommissjoni Internazzjonali fuq l-esperjenza li kellu l-Kommissjoni Internazzjonali ta' Status Ċivili u għanna nsegwu b'interess kbir ix-xogħol tagħhom u l-proġetti pilota tagħhom u trasmissjoni elettronika ta' dokumenti ta' status ċivili. Mela, l-sfida tagħna hija li nsfittxu maniera biex insolvu il-problema taċ ċittadini li għandhom x'asmu mal-dokumenti ta' status ċivili u fuq il-kwestjoni il-Green Paper u koll għat tamel mistoqsijiet. Fil-Kommissjoni aħna qegħdin fil-bidu tal-proċess. Aħna interessati fl-opinjonijiet kollha tal-partijiet interessati kollha u napprezzaw li ikun hemm ehm, risposti minn għandkom għal konsulti li ħajmorru morru eh, li ħajkompli sa minn Deċembru sa April. Mela biex naħla jien nixtieq nirringrazzja il-Parlament Ewropew għal ħalli organizzazat dan din il-ġurnata tatna ħafna nirriflettu u din hija ħaġa li ħa ninforma fuq l-Komissjoni inklużi s-suġġett tal-aħħar tal-istatus ċivili. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie al rappresentante della Commissione. Grazie al rappresentante della Commissione għal dak li ħabritinna. L-aktar fuq il-konsultazzjoni li ħaj konna. Għatan nessa ftit ħina dibattitu. Bassarna wkoll interventi minnaħa tal-parlamentari nazzjonali. Mhux bil-fors ovvjament anka membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jintervjenu kol għandu dritt istess primeru uħu għal daqstant ma nafx għawx interventi f'dan l-istadju. La collega Taglia. Prego. Yeah. Okay. <laughs> Ja, ich möchte hier mal nicht als europäische Abgeordnete sprechen, sondern in meiner Eigenschaft als deutsche Notar. Jena mux ħatkellem bħala membru parlament europeo jena notar Ġermani sun informa dwar id-diffikultajiet tal-arfin tal-status ċivili ċertifikati għal dan. Dan huma bħafna drabi importanti, wieħed jidħol f'kuntratt, eh, meta jkun jaf jekk qed jitratta eh, stati jew xi ħaġa oħra allura dadu hija kondizzjoni previa li wieħed ikun jkollu bżonn e, e, juri l istatus ċivili tiegħu. Għalli hija ħaġa li verament e, ta' dispjaċir kbir li d dum qabel l istatus ċivili jkun disponibbli fil-forma speċifika u aħna Ġermanja formali ħafna u ħafna drabi dim dan issu kontrat li qed eh, jeżisti ma ma ġiex ikkonfermatax għax m'hemmx ċertifikat ta' status ċivili u aħna pempju jekk immorru l-Kanada jew l-Istati Uniti naraw li hemm ċittadini Ġermaniżi li jkollhom eh, jitlu ħafna kuntatti tan-negozju hekk m'hemmx ċertifikat tal-istatus ċivili fuq kapaċi dan jista' jkun hemm dewmin. Allura jien qed nieħu gosb dan il-mossa. Um, ma konċ naf dwar il-ICCS ma bladuga interess jina bħala MEP għanamlu kull sforz li nistaw kontatjaw notara u, u ninvolvu f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni. ħaġa li tistejna ħafna u li tkun tista' tejna biex ni trattatu l-każijiet. U meta tkellmu dwar barra, u anki pajizi barra l-Unjoni Ewropea, nasib li ħagġa tajba li nistgħu naftu ftehim ftehim mal-Stati Uniti, l-Izrael, Kanada, Awstralja, pajizi li aħna għana li zjed negozju magħhom fl-Unjoni Ewropea. Għan ikun nistgħu nagħmlu kuntratti iżjed faċli. Grazie, grazie. Grazie ħafna tal-intervent. Ma nafxaw xiktar tal-bit. Jek joġbok. Grazie ħafna, sur President. L-Olanda għanda komitat propju fuq l-status ċivili li toħroġ minn komitat konsultattiv. Tistaw forsi tikkontattjawhom bħala kommissjoni jew ġo għandkom kuntatti magħha. Se la Commissione vuole, la Commissione Europea vuole... Commissioni Europee, che giobba? E che osbuk? Prego, professoressa Nental. Je peux répondre à madame la députée que effectivement... Jien nista, nista nirrispondi eh, l-signora uh, billi najt li l maniri taħħa biex tiffunzjona. funzjona għanna sezzjonijiet nazzjonali fl-istati membri. Nis li huma konsiderati bħala l-aspetti fil-aspetti li l-ICCR tal-Baden Puom għanna rappresentanti f'diversi ministeri ta' interjur, ġustizja, dawn normalment huma dawk li trattaw il-kwistjoni u rappresentanti tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin ukoll l-sezzjoni nazzjonali olandiza kontattja l-Istitut Olandiz li eh, inti għabet referenza għalih u ħafna mill-membri ta' dak il-korp eh, kienu membri ta' sezzjoni nazzjonali olandiza tal-ICCS xi moment jew ieħor. Grazzi, ikjoġbok.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 tajjeb tal-Italja. Xtaqt najt ħaġa dwar il-dokument ta' status ċivili u l-arfin taħħom. Dokument ta' dat tip Umma. Umma affarijiet li aħna rridu nuraw nuru x valur għandhom bħala dokument fil-ġejjin. Aħna għandna fil-Unjoni Ewropea huwa proċedura u kondizzjonijiet li li żguraw li dokumenti li jiġu użata li użati fl-Unjoni Ewropea huma ġenwini, huma ta' valur bħala evidenza eh, fil-nixjasam l-informazzjoni li huma għandhom. Għandhom jiġu eh, maħruġa mill-autoritajiet kompetenti fl-Istat membri. La ringrazio. Iva, nirringrazzjak. Jek joġbok? Grazie ħafna għal diskussjoni informattiva. Kienet interessanti ħafna. Għandi mistoqsija, nishtiq nistaqsi. Dwar l-dokumenti istej ta' status ċivili Għawni applikaw kol għal dokumenti ta' Zwitx. Billi Zwitx huwa dokumenta liġi ċivili xieġri jekk kopja tal-istess jizzewġu u iffittxu l-effettività ta' dokument fejn il-legal term of marriage huwa limitat għal zwitx bej mara u raġel. Għalfej din ir-rikonoxximent ta' Zwitx ma' jaqax taħt eh, l-atti ta' prezzura 38 ta' trattat. Ma nafx min jista' jirrispondi din mistoqsija. Grazie per la domanda. Eh, ci, sono... Grazie. Fulamenti għaj forsi għaw xaħat li jishtiq jew jista jirrispondi? Jek joġbok? Ma nafxek fimt traduzzjoni tajjeb, ma dan kollu fimt l-aħħar parti, ġifiri, hemmx dokumenti li jieħdu konsiderazzjoni vokabolari, definizzjoni differenti fuq uh, eh, zwiġijiet ta' persuni tal-istess sess, u xek. Malaj malajr, eh, nista' ngħid, ovvjament m'għandix ħin nidħol f'ħafna dettal, illi fix-xogħlijiet li għandna bħalissa fost il-xogħlijiet u li naġġornaw dokumenti li nanużaw 30 sena sabiex nedun konzerzjoni vokolbal vokabolarju fuq liġi nazzjonali fuq kopji tal-istess sess jew persuni miż tal-istess sess. Mish ħaġa daqsek eh, ċara, għandek problemi ta' terminoloġija, huwa diffiċli ħafna ssib lingwaġġ neutrali, ċertu lingwaġġ huwa definit mara u raġel, hemm problemi ta' problemi politiċi wkoll. Fejn, ċertu pajjiżi ma jirrikonoxxux partnerships pal użbit pal dawn ma jixxoqx jiddiskutu dawn l-affarijiet ma jixtiequx vokabularju pal dan. U inna naħdmu għazmin twil dwar dan. Inna wissur fat naħdmu fuq dan. Pero jider illi pajiz li huma l-aktar reticenti li jużaw klim ieħor minn klim tagħhom ma ridux jiddiskutu lingwaġġ li huwa gender neutral illum iktar huma lesti jaċċettaw terminoloġija Eh, klassika għal templates multilingwali anka għal dak li għandu xjaqsam eligibilita għal żwieġ. Lingwaġġ li jkun iktar gender neutral, l-iktar pajjiżi li kienu herqana li jżommu il-format l-antik tal-lingwaġġ qed nitkellmu sa fuq snin ilu om sir eh, dak tip tal-lingwaġġ kien jintuża ħadd ma kien jimmaġina dak iż-żmien li 30-40 sena wara jista' jkollok lingwaġġ li ma għamilx referenza għal nisa irġiel fil-lingwaġġ tiegħek. Konna nipprova nsibu soluzzjoni. Fejn eh, timmarka kaxxe sabiex tindika il-sista l-persuna li ovvjament indikazzjoni li tikollok. kollok Ħossibna soluzzjoni neutrali li hemm bżonn titjib fl-Stati membri. li kolna konvenzjoni ġdida rridu nizguraw il-konvenzjonijiet ikunu ratifikati mill-Parlamenti Nazzjonali. stant wara diskussjoni twal sibna soluzzjoni illi tippermettilna nindirizzaw din il-problemi. Però għatanna bżon il-Parlamenti Nazzjonali jirratifikaw. Jina mill-ICCS u ninsab fi zvantaġġ meta mqabla mal-kollegi mill-Unjoni Ewropea għanna bżon ratifikar mill-Istati membri qabel ma solvu de problema għazbis għamil referenza l-ismijiet kif għamlu oħrajn il-sinjura s-testemojn minn namlet referenza għal dan. L-ismitu ma problema kbira fl-Europa. Kena dokumenti li ma daħalx f'daqshekk dettal daqs kemm xtaqna f'Segretarja segretarja Ġenerali sibna li ċertu pajjiżi kienu ma kienux tant disposti li jirrikonoxxu ismijiet kienna każijiet Sur Lagard għamel referenza għal uħut minn dak u r ta' partnerships ma kienet Si, ma kienx rikonoxximent faċli. Inkludejna l-ftejn stat iffirma u ieħor ratifikah Spanja ratifikatu il-Portugal iffirmatu biss għalissa. Semwa sanna ma nistawx noħorġu direttiva li awtomatikament tapplika għall istati membri. Mela ta' komissjoni nistanzi tal-ix nifem li l-mistoqsija kienet għalina fuq jekk ċertifikati ta' żwieġ u miex dokumenti pubbliċi jew le. Risposta kienet il-ċertifikati ta' żwieġ pa' ċertifikati ta' twelit jew tal-mewt jew ġudizzju ta' divorzju ma' dokumenti pubbliċi staqna mela ċara li żwieġ u regoli sostantivi ta' żwieġ ma' parti minn liġi familjari sostantiva li ta' għatat il-kompetenza tal-Istati membri. U din, u miex l intenz ma' nix l-intenzjoni illi jaqaw taħt regoli tal-Unjoni. Sissa memx regoli tal-Unjoni fil-kwestjoni, Barra minnek il-libertà ta' moviment, diretta fuq il-libertà ta' moviment, il-li huma marbuta ma' rikonoxximent ta' dokument ta' żwieġ huwa rilevanti fis-sens li wieħed irid irrikonoxxi dritt ta' libertà ta' moviment. Li ma' libertà hija rilevanti għal persuna, dan ma' drittijiet fundamentali li titkellmu dwarhom. Minnaħa tagħna, l sitwazzjoni preżenti hija dik Issa fil-ġejjieni qed nkun nħarsu lejn dokumenti pubbliċi kollha. U dokumenti ta' stajtu ċivili qed nitrataw issa fil-ġejjieni biss nistgħu ngħidu li ma se jkunu parti minn inizjattiva, ma l-konsultazzjoni nifisa jgħu issa ħafna. U aħna l-esti eh, nħedu nota ta' kull suġġerimenti għal-issa grazzi. sono altri interventi? Għaw xaħti li xie jitkellem? Mawx, minn għedġi l-mikrofonu? Ma nessaqt nirringrazzja l-daw kolla li kontribwixxew għal din il-laqa Mid-diskussjoni ħareċ ċar il kien tajjeb li niddiskutu propju dil-kwistjoni Anka f'daw ta' sessjoniet preċedenti, manka għal-fat li dil-kwistjoni kwistjoni ġdida għal dak relevanza rilevanza formali f'dan l-Unjoni. U li hija partikolari ħafna. U naħseb li huwa rilevanti il-fatt illi problema ta' disciplina komuni simplifikata tal-istatus ċivili huma parti mill-Kostruzzjoni ta' ċittadin Ewropew. Punti kollha li ma nistax ninjoraw. Grazzi li rapporters li wasluna l-informazzjoni u ħsibijiet li qasmu magħna. U staqni ringrazzja lill komissjoni ovvjament. għal eh, proċedura illi waqfu ġifiri il-green paper Huwa anka il-punti li tqajmu legalizzazzjoni, t-neħħija, deġa ma titneħħiex il-punti l-oħrajn u li se waslu nittama għal inizjattiva sussegwenti tal-Kommissjoni fis sede il-relevanti li hija sede leġislattiva fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb li nistgħu ngħidu illi mid-diskussjoni ħaret ċar illi ma nistawx naħarbu niġru bidea li nibnu dokument uniku u soluzzjoni unika Ewropea. L-etroġenità tal- leġislazzjoni nazzjonali pal-loqsma l-oħra fl-Ewropa għandha tiġi protetta. Għaliex? Għaliex hemm tradizzjonijiet u għaliex hemm kompetenza speċifika tal-Istati membri fuħut minn dawn l-oqsma illi m'għandix tiġi ignorata minn għata l-Unjoni Ewropea għaliex il-prinċipju ta' sussidjarità huwa prinċipju li nagħna nirrispettaw. Ma dana kollu l-ħtieġa ta' disċiplina komuni hija ħtieġa b'saħħitha. U l-esperjenza ta' CSC jessaħħaħ dan id-diskors għaliex CSC bdiet mill-iħnet, bdiet mod spontanju, mhux mod istituzzjonalizzat minn istituzzjoni superjuri, bġiet minn numru ta' pajjiżi, il-numru ta' pajjiżi fiha żdiedu, u dan ifisser illi innexxila tikseb l-appoġġ u kibret tal istati membri imma mhux biss. U dan juri illi politika tal-istat ċivili u l-ħolqien ta' vantaġġi illi jirrappreżentaw stat ċivili il-taqa magħhom. Dan huwa punt ovvjament li għawilna qabla. Imbagħad naħseb li anka rikors it-teknoloġija moderna huwa fattur importanti. Fil-bidu niftak niftakru eh, l-iskafe fil-uffiċċji, il-karti, il-folders li fihom konna nżommu id-dokumenti. Il koll niftakru meta l-Konċilju ta' Trento, l-ewwel net, il-Konċilju ta' Trento eh, ħareġ b'reġistri, formati ta' reġistri, nitkellmu fuq snin u snin ilu, fejn il-parroċċi kienu ċentru ta' ċertifikazzjoni, l-lum edin f'dinja kemm xejn differenti. Dan u għatmel pedamenti tas soqoniku u pedamenti tal-mobilita wkoll. Jiena konvint illi rridu nifokaw fuq il-konvenzjonijiet illi ġa stabilixi t sessi għalli dan kien xogħol għot li ħafna li aħna irridu nisfruttaw pala Ewropa. U koll, Il-Kommissjoni għandha responsabilta li fiħdan l-imbirek program ta' Stokkolma, element importanti ħafna fl-iżvilupp tal-Ewropa, għanna ninkludu dan l-aspett ta' ċertifikazzjoni, speċjalment tal-istat ċivili. Staqt anka nsemmi tifkira personali, jiena twilit Sardenja, reġun tal-Italja li għazmin twil kienet uh, maħkuma l spanjol issa eh, namlu mal-Italja, parti mill-Italja. Persuna tiġi minni illi jisima Malta del Pilar de Esteruelas i Pasamar Pasamera Kburija ħafna jibdan li sem twil paġna siħa. Fil-Belġo isem bħal dan jista jwassal għal diffikulta fil-rikonoxximent. Imma l-Ewropa jamammu la kol minn dawn differenzi. Nkafattu li rridu nirrispottaw daw l-affarijiet u rridu nizguraw li kunu rikonoxxuti kullim kien. Independentement minn eh, xfarma jħu jisem. Għax l-Ewropa kija mamula, grazzi.